Mes chers collègues, je vous demande de prendre place. Et... Eżis kollegi, jek joġobkom sibu postkom, naddu al punt 21a, nati il-mikrofonu lil Thomas Mann biex eh, nitkelmu dwar il-negozjati fuq is-servizzi fl-aeroporti Eh, tafu illi s-seduta se tkun diffiċli ħafna. Vielen Dank, Frau Vorsitzende, und gute... Grazie ħafna. Signora President, nispera li leħna ħna kjerġa normal ma l arkam jista' jkun ma xorta nistaw nisimaw tu konfondix. Jina sempliciment irrit uh, fuq dan il sujġet ta' trasport fuq l-art. il ġemali li għaddiet kienem laqa mal-persuni mill-Komitat ta' Trasport, jiena kontem il-rapporter Signora Assad fassa l-rapport ġdijt li għal illi huwa kompromess huwa jaqbel illi għandu jkunem offerta oħra addizzjonali ġifiri l aeroport li għandhom iktar me 15 miljon passiġġier. Qabel kienet proposta l-5 miljon u wissa eh, fil-rigward tal-merkanzija qed ngħidu dan rridu jkunu 200,000 tunnellata, ġifieri iktar liberalizzazzjoni. Alternattiva oħra hija illi dan kollu se jsir eh, ma dan irid ikollu eh, klawzola ta' sussidjarjetà ehm, jekk tillet offerta ta' sal eh, dan ikun fl-idejn ta' l-istati membri. Huwa għamel proposta oħra dwar eh, meta għandhom jitħlu fis-seħ il-regoli eh, għal li kunem periodu ta' tranzizjoni ta' ħames snin u bat sentejn uħra ġifri seba snin b'kollox. Umbat dawn jintużaw bħala periodu ta' tranzizjoni, umbat iktar ma' jkunem liberalizzazzjoni minn banda tfisser illi ħafna miżuri illi aħna adottajna bħala Komitat tal impieg jridu jkunu rispettati. Aħna għandna ħafna uh, emendi ta' kompromess. Jekk ikun hemm bżonn ta' tranzizzjoni Eh, jew perjodu itwal ta' taħriġ u mhux kif qalet il-Kummissjoni 50 jiem biss. Mbagħad dwar ir-regolamenti għal bidla fil-status tal-imprizi dan ukoll jintlaqam dak kollu illi aħna abbozzajna jinżamm. Kien hemm problema waħda għaliex kienem xuħut mux kollha mill-gruppi l-oħrajn qalu illi possibilment il-paragrafu 12 għandu jinbidel u dana jinvolvi dak li ġej regolamenti li aħna adottajna u regoli ikopru biss erba oqsma il-bagalji, il il-merkanzija, il-servizzi fuq l-apron u anki eh, loti ta', ta karburant, etc. Dawn ilhom liberalizzati għal ħafna żmien u naħsbu li l-kompetizzjoni edha taħdem sew. Għalhekk Steven naħseb illi din hija problema li rridu nsolvuha flimkien. Jiġifieri Aħna rridu nbidlu dan kollu biex il-bidliet mhux biss eh, jindirizzaw l-erbaqsma tal-ground handling imma 11 il- qasam. Issa rridu naraw jekk nistgħux naqblu jew le l-ġimgħa d-dieħla hemm xi gruppi li mhux se jkunu fi Brussell ġifiri mux se jkonna iktar uh, eh, diskussjoniet ma' xadaw rapporteurs, ġifiri għet jisiru diskussjoniet mod bilaterali. Issa jiena mbagħad il-ġimgħa wara nkunu fi Strasburgu hemmhekk nixtieq illi konna diskussjoni mal-shadow rapporters u rridu jkollna pożizzjoni komuni. Fir rigward tal-kalendarju naħseb illi kollox sew, sa nofs frar għandu jkollna set ta' regoli jekk ma nistgħux naqblu irridu ninvestu iktar ħin fih Fl-ħarnet għatem dawn iż-żewġ gruppi li bħal qabel qegħdin jgħidu li dan kollu jrid jitneħħa mit-tabella, jiġifieri ma ngħidu xejn u se jiġi deċiż xejn. Ħaġa waħda hija ċara li trasporti li għandna fuq l-ajruporti m'għadux jeżisti, hemm tliet partijiet involuti eh, fid-dwar fir rigward tal-istorbju mill-ajruporti dan id-dirizzajn diġà il-Komissjoni trid tibat sinjal sotu ċar imma fir rigward tal-ground handling u dawn is-servizzi hemmhekk għandna bżonn ta' iktar servizzi għal diskussjonijiet mal-Komissjoni. Aħna rridu li konna kompromess, aħna rridu li l-ideja tagħna ikunu parti ċara mill-rapport mil finali. Grazzi ħafna. Għaw xaħat li jishtiq jintervjeni? Jena nishtiq najdilkom sempliciment illi għaddejjeni negozjati surman. U aħna irritu konna l-possibilità li nerġaw n-prezentaw emendi fil-plenarja jekk il-ftejim li jintlaħaq ma jkunx sodisfaċenti. Grazzi ħafna surman tal-attenzjoni tiegħek. il komissjoni tixtieq tajċa ħaġa fuq dan il-punt? Ma wħadd li rappreżenta l komissjoni Merci, Madame la... Grazie, Signora President. Jena se nitkellem fil-qosor ħafna l-agenda jemim imlija daqsbajda rid rrit nisħaq fuq il-fat li il-Kommissjoni għanda l-qalba ħafna l-fat li dan il-test eh, jiġi għadġornat għalix minnaj regolamentazzjoni ġdida il-testa l-1996 se jibqa kifinu illi jiġifiri mux se, se jwassal għal titjib tal-kondizjonijiet ta' xol tal-ħaddiema laqas mu sejtejjeb il-taħriċ tal-personal intom diġa battu eh, messaċ qawwi ħafna illi aħna rridu nisħu ħafna iktar fuq dan il-punt li huwa aċċettabbli għall-Kummissjoni Ewropea biex niskuraw u nigarantixxu il-tħaddim tajjeb tal-ajruporti permezz ta' standards minimi ta' kwalità, ħaġa li hija diffiċli ħafna li namlu għallum u għal daqsant hemm konsegwenzi negattivi fuq il-konsegwenzi fuq il-kondizjonijiet il li fjom jivvjaġġaw il-passiġġieri u anki fuq il-kondizjonijiet ta' kompetittività u eh, l-effiċjenza ta' assistenza eh, fl-aeroporti propju sabiex hemm l-aqwa servizz għall-aqwa prezz għal-passiġġieri kwistjoni importanti ħafna lill-Parlament saħaq fuqha ħafna waqt il-plenarja ta' Diċembru hija il-kwistjoni tal-ftuħ tas-suq. U fuq dan il-punt anki jekk aħna nixtiequ illi kunem hemm Eh, offerenti ieħor eh, fl-aeroporti kbar Ewropej, aħna nifmu wkoll illi rridu nerġaw lura biex naraw il-limiti u il-kwistjoni tal-periodi transitorji. Fuq dan il-punt u koll il l lesta illi timxi ma'kom għal tifhem illi id-dossier huwa wieħed komplikat fuq kwistjoni importanti oħra tal-drittijiet u ta' trasferimenti emmek fuq l-artiklu 12 li rigwarda il-trasferiment u l-artiklu 40 li u huwa importanti ħafna fir rigward tal-kompetenzi tal-istati membri aħna u koll lesti illi nisimaw aħna nittamaw li l-parlament se jagħti lil dan it-test opportunità oħra biex inkunu nistaw intejbu il-servizzi offruti fl-aeroporti fil-Unjoni Ewropea u jirna jirnexinna naslu biex ikonna pakket eh, tajjeb għal dakollu li ġri fl-aeroporti servizzi li huma offruti biex eh, l-aeroporti tagħna fl-Ewropa jkunu jistgħu jikkompetu ma' dawk internazzjonali. Grazzi ħafna dan il-komitat jagħti ħafna importanza Eh, lil dan il-pakket. Jena naħseb illi dan huwa messaġġ li rapporter tagħna femu sew mela se nibdew bil-voti jekk taqblu il-gruppi eh, huma kollaw. Għatu minut. Nistennew minuta.

Xieħ kollegi, si vrebjek. Kollegi, aħjar nibdew. Il-punt 22. Il-punt 22, ek joġobkom. Il-rapport ta' Signora Lope Fontane qabel il-paragrafu 1, l-emenda 8 u 40, daw favur. Kontra astensjonijiet Mela ħan iċċekjaw. Kolħat vota l-vot maluq. Zbatax favur, zbatax kontra, zewċ astensjonijiet maddix. L-emenda 50 dawk favur, kontra, astensjonijiet maddix. L-emenda 49 dawk favur, kontra, astensjonijiet maddix. Kompromess L dawk favur, kontra astensjonijiet addit. L-emenda 53 dawk favur, kontra astensjonijiet għaddit. Għan verifikaw fuq eh, l-emenda 53 votazzjoni miftuħa. Tumuna pivoti l-voti klu? t-vota l-votazzjoni maluqa. Sittax, tmintax, tnejn, maddiċ. Sur ori. l-magna tal-votazzjoni tiegħi mhix qed taħdem, Sinjura. Le, mhix qed taħdem. Imma l-votazzjoni mal kienet diġà għalqet u dan ma jbux se jbiddel il-vot finali. 51 taqa' u ngħaddu għall-emenda 54 daw favur kontra astensjonijiet għaddit. 55 ma tinbidilx dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. 56 dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ. 57 dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ. 58 dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ. 59 dawk favur kontra Astenzjoniet maddiċ. 60 dawk favur kontra Astenzjoniet maddiċ. 61 u 62 dawk favur kontra Astenzjoniet maddewx. Kompromess ġe favur kontra astensjoniet għaddit. il-kompromess ke ke. Dawk favur kontra astensjonijiet għadda. L-emenda 71 dawk favur. Dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ 72 favur kontra astensjonijiet maddeċ 73 favur kontra astensjoniet maddeċ 74 favur kontra astensjonijiet maddeċ 75 favur kontra astensjonijiet maddeċ 67 favur kontra astensjonijiet għaddiet kompromess akka dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet kompromess je je favur kontra astensjonijiet għaddit. L-emenda 80 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 83 u 172 favur kontra astensjonijiet għaddew. 85 favur kontra astensjonijiet għaddit. 84 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 86 dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ kompromess i għaj bl-Inglis favur kontra astensjonijiet għadda. Emenda 89 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 91 dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ. Design dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ. Kompromess je dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Kompromess ke dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Kompromess ve dawk favur kontra astensjonijiet għadda dal-kompromess. L-emenda mija dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ Emenda 101 vot maqsum fuq l-ewwel parti mingħajr il-klim he mechanisms of. Fuq l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet. Min jaqbel li għanna nżidu dal-klim favur kontra astensjonijiet għaddiet. Le, maddiċ tajt il-President, maddiċ. L-emenda 102 favur kontra astensjonijiet maddeċ 103 favur kontra astensjonijiet maddiċ Reġi erba, dawk favur. Reġi erba, dawk favur. Il-rapporter jaqbel. Favur kontra astensjonijiet għadda. Kompromess enne dawk favur kontra astensjonijiet għadda. Kompromess emme dawk favur kontra astensjonijiet għadda. Kompromess O dawk favur kontra assessjonijiet għadda. L-emenda 120 favur kontra assessjonijiet għaddiet 121 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Le, il-liberali huma favur Tajjeb, mela niċċekjaw fuq 121, l-emenda 121 votazzjoni miftuħa. Grupp tal snd għandhom vot zejjed. ikjoġbok neħi Serġo neħi il-karta il karta tal vot tiegħek. Tajjeb votazzjoni magħluqa. 25 favur, 17 kontra, astensjoni waħda, kelli raġun. 122 favur, kontra, astensjonijiet għaddit. Reġi seba, favur, kontra, astensjonijiet għaddit. 123 favur kontra astensjonijiet maddeċ, 124 favur kontra astensjonijiet maddeċ, 125 favur kontra astensjonijiet maddeċ, 126 favur kontra astensjonijiet addet, Kompromess P. Meta liberali jkunu favur taddi. Kompromess P favur kontra astensjonijiet addet. 129 b'emenda orali. Minu favur 129 favur kontra astensjonijiet għaddit, 130 favur kontra astensjonijiet maddiċ, 131 favur kontra astensjonijiet maddiċ, 132 favur kontra astensjonijiet maddiċ, 135 favur kontra astensjonijiet għaddit. 134 favur. Le, Mija 133 favur kontra astensjoniet għaddit. 136 favur kontra astensjoniet maddeċ reġi 14 favur kontra astensjonijiet għaddit 137 favur kontra astensjonijiet maddeċ kompromess e favur kontra astensjonijiet għadda. Ja 43 favur kontra astensjonijiet għaddiet reġi 11 favur kontra astensjonijiet għaddiet kompromess R favur kontra astensjonijiet għadda kompromess S favur kontra astensjonijiet għaddiet 148 favur kontra astensjonijiet maddeċ 149 favur kontra astensjonijiet maddeċ 150 favur kontra astensjonijiet għaddiet 151 favur kontra assenzjonijiet għaddiet reġi 13 favur kontra assenzjonijiet għaddiet 152 favur kontra assenzjonijiet għaddiet 153 favur kontra assenzjonijiet għaddiet reġi 5 favur kontra assenzjonijiet għaddiet reġi 10 favur kontra astensjonijiet għaddit. Reġi sitta dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Reġi disa favur kontra astensjonijiet għaddit. ħamsin favur kontra astensjonijiet maddeċ. ħamsin favur kontra astensjonijiet maddeċ. ħamsin favur kontra astensjonijiet maddeċ. 157 favur kontra astensjonijiet għaddiet kompromess te favur kontra astensjonijiet għadda 160 favur kontra astensjonijiet għaddiet 162 favur kontra astensjonijiet maddeċ Kompromess u favur kontra astensjonijiet għadda. 166 bemenda orali dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Mija seba' favur kontra assenzjonijiet maddeċ 168 favur kontra assenzjoniet maddeċ 169 favur kontra assenzjonijiet maddeċ Mija u sabajn favur kontra assenzjonijiet maddeċ sabajn favur kontra assenzjonijiet għaddit Kompromess W favur kontra astensjonijiet għaddit. 175 favur kontra astensjonijiet maddeċ. Kompromess X favur kontra astensjonijiet għadda. Mija favur kontra L-emenda 180 dawk favur kontra astensjonijiet ħaniċċekjaw fuq 180, emenda 180. Kulħadd tivvota? Soċjalisti votaw? Mela, kullħat tivvota, votazzjoni maluqa. 39 favur, 7 kontra. Kien, ma, ma kienx ċar illi kena illi kienet għaddiddi. 182 favur kontra. Assenzjoniet maddeċ 183 favur kontra astensjoniet maddeċ 184 favur kontra astensjoniet għaddeċ, 185 favur kontra astens minu favur 185 kontra astensjoniet għaddeċ, 186 favur kontra astensjoniet għaddeċ, 187 favur kontra astensjoniet maddeċ 188 favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda orali tar-rapporter minu favur kontra ostensjonijiet u 190 favur kontra astensjonijiet u design l-ewwel parti dak favur kontra astensjonijiet għaddiet it-tieni parti favur kontra astensjonijiet maddeċ. Kompromess A favur kontra astensjonijiet għadda. Fuq il-vizi l-emenda 2 kontra favur numru 2 kontra għaddit menda ta' b'emenda orali ebda pożizzjoni favur kontra astensjonijiet għaddit. Tajab wiz neċekjaw fuq l-emenda tlieta. Issa di għandkom vot zejet. Votazzjoni maluqa. 18 favur, 27 kontra, maddeċ kelkom raġun intom. Emenda erba dawk favur, kontra astensjonijiet għaddit 5 favur, kontra astensjonijiet għaddit 6 favur, kontra astensjonijiet maddeċ. Emenda 7 b'emenda orali taqa. Emenda 8 dawk favur, kontra astensjonijiet deċ. Lele, ti tikkonfondu xejn, emenda d-disa, dak favur kontra assenzjonijiet maddeċ. Emenda 10 favur kontra assenzjonijiet deċ. L-emenda 112 taqa. kompromess de dawk favur kontra assenzjonijiet għaddit għadda. L-emenda 15 dawk favur kontra assenzjonijiet għadda 16 favur kontra astensjonijiet għadda. Ammondo 17. Emenda 17 favur kontra astensjonijiet għaddit. sbatax ma kenniex nivvotaw fuq għaliex 166 maħniex se nivvotaw fuq l-emenda 17 għax l-emenda 166 ġiet adottata imma se nivvotaw fuq l-emenda 18 għaliex 168 maddiċ mela nivvotaw fuq l-emenda 18 dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ Kompromess B, dawk favur, kontra astensjonijiet għadda. Emenda 20 favur, kontra astensjonijiet għaddiet 21 favur, kontra astensjonijiet maddeċ 22 favur, kontra astensjonijiet maddeċ 23 favur, kontra astensjonijiet għaddiet 24 favur, kontra astensjonijiet maddeċ 25 favur, kontra astensjonijiet għaddit. 26 favur kontra astensjonijiet maddeċ. Seba favur kontra astensjonijiet maddeċ 28 favur kontra astensjonijiet maddeċ 29 favur kontra astensjonijiet maddeċ 30 favur kontra assenzjoniet maddeċ kompromess ċe favur kontra assenzjoniet għadda. L-emenda 35 favur kontra assenzjoniet maddeċ. 36 b'emenda orali favur kontra assenzjoniet. Minu favur 36 kontra assenzjoniet għaddit. 38 favur kontra Assenzjonijiet maddeċ 39 favur kontra assenzjonijiet maddeċ. Kompromess F favur kontra assenzjonijiet għadda. Premessa 14 żewġ partijiet. Jaqa, kompromess E. Minu favur kompromess E, I. Favur kontra assenzjonijiet għadda, emenda 45 favur kontra astensjonijiet maddeċ 46 favur kontra astensjonijiet għaddit 47 favur kontra astensjonijiet maddeċ 192 favur kontra astensjonijiet maddeċ kompromess Y favur kontra assenzjonijiet għadda 195 favur kontra astensjonijiet maddeċ 196 favur kontra sensjonijiet għaddiet 194 favur kontra sensjonijiet għaddiet 197 favur kontra sensjonijiet maddiċ 189 favur kontra sensjonijiet maddiċ 199 favur kontra astensjonijiet għaddiet kompromess Z favur kontra astensjonijiet għadda kompromess AA favur kontra sensjonijiet għadda 205 favur kontra sensjonijiet għaddit 206 favur kontra sensjonijiet għaddit 207 Naħseb aħjar ma nivvotawx fuq u dan. 206. 210 favur kontra Astensjoniet maddeċ 208 favur kontra astensjonijiet għaddiet 211 favur kontra astensjonijiet maddeċ kompromess BB favur kontra astensjoniet għadda 213 favur kontra astensjonijiet għaddit, 214 favur kontra astensjonijiet għaddiet 215 favur kontra astensjonijiet maddiċ 216 favur kontra astensjonijiet maddiċ kompromess ċe favur kontra astensjonijiet għadda kompromess dede favur kontra astensjonijiet għadda 220 favur kontra astensjonijiet għaddiet 223 favur kontra astensjoniet maddiċ. Tidu t-ċekjaw fuq 223? Tajjeb mela ħan t-ċekjaw 223. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa 18 favur, 24 kontra 3 astensjonijiet. Signora Moran kella raġun maddeċ. 224 daw favur kontra assenzjoniet maddeċ 225 favur kontra assenzjoniet maddeċ 226 favur kontra assenzjoniet maddeċ 227 favur kontra assenzjoniet maddeċ 228 favur kontra Assenzjonijiet għaddit midejn 29 favur kontra assenzjonijiet għaddit. Kompromess E, E, favur kontra assenzjonijiet għadda. Kompromess F, F, favur kontra assenzjonijiet għadda. Kompromess G, G, dawk favur kontra assenzjonijiet għadda. 253 favur kontra tensjoniet maddeċ 236 favur kontra astensjonijiet għaddit 238 favur kontra astensjonijiet maddeċ 237 favur kontra astensjonijiet għaddit 239 favur kontra astensjonijiet maddeċ 240 favur kontra astensjonijiet għaddit. 241 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 242 favur kontra astensjoniet maddiċ. 243 favur kontra astensjonijiet għaddit. 242 favur kontra astensjonijiet għaddit. It-tieni parti favur kontra assenzjonijiet maddiċ. 245 favur kontra assenzjonijiet maddiċ. Kompromess h h favur kontra assenzjonijiet għadda. 248 favur kontra assenzjonijiet għaddit kompromess AI I I I favur kontra assensjonijiet għadda. 251 favur kontra astensjonijiet għaddit. 253 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 254 favur kontra astensjonijiet għaddit. 255 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 256 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Issa se nivvotaw fuq it-test kollu kemmu votazzjoni nominali. Hemm vot żejjed għall grupp tal-PPE. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. 39 favur, 5 kontra, ebda astensjoni. Nifirħu l-rapporter tana. Et je remercie beaucoup. Ringrazia o koll signora Lope Fontanier u nittama illi jaslila dan il-messagġ għalix naf illi ma staċ kumana unnek dal-ħodu u li accettat li biex il-vot jimxi sew illi nivotaw dalodu. Niforma li l-kollegi li meta biħet iqis il-situazzjoni eh, li eh, li kon fil-komitat tal-likon se jkun hemm biss test tagħna li se jkun ippreżentat fil-plenarja. Issa minn issa sal-vot fil-plenarja bħalma tafu r-rapport tas-Sinjura Ferrera ma' għaddiex fil-Kumitat Ikon. Issa ma nafx x'se tkun il-situazzjoni minissa sakemm jaddi il-rapport ta' Signora Lope Fontanje fil-plenarja imma illum din is-sitwazzjoni nirringrazzja ħafna il-rapporter tana illi uh, eh, permettit ilna permezz tal-ħidma tagħha illi naslu biex nieħdu din il-pożizzjoni. Grazzi. Nużovnu. Issa, il-punt 23 fuq ir-responsabiltajiet tal-Istat tal-bandiera għall-infurzar tad-direttiva tal-, -tal, Kunsel 2009-13 li timplementa frame konkluż mill-Assoċjazzjonijiet tas sidin tal-Bastimenti. Fuq l-artiklu 1 niproponilkom illi nivvotaw fuq il-blok kollu kemmu 1, 2, tran, 4. Taqblu? Tajjeb wis, dawk favur kontra astensjonijiet għaddit, għaddew. Emenda erba u tran ħamsa favur kontra astensjonijiet għaddew. Ħamsa u emenda trans sitta le, l-emenda ħamsa tajt il-President favur kontra astensjonijiet għaddiet. L-emenda trans sitta favur kontra kontra assenzjonijiet naħseb illi jaddottata maħjar niċċekjaw. Votazzjoni maluqa. 21 favura, favur u 23 kontra maddeċ. Issa nivvotaw fuq sitta u seba' favur. Le, fuq l-emenda sitta' biss, dawk favur, kontra. Astensjonijiet maddeċ, emenda seba' favur. Kontra. Astensjonijiet. Niċċekjaw. Le, kien adottat, l-emenda seba ġiet adottata, tajjeb wis, Trans seba, favur. Transport seba', favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 8 u 9 favur kontra astensjonijiet adottati. Emenda 9 favur kontra astensjonijiet. Maddiċ, ħan iċċekjaw fuq l-emenda 9. Tmuna pivoti l-voti. Kulħadd tivvota votazzjoni maluqa. 21 favur, 23 kontra maddiċ. Trasport 10, dawk favur, kontra. Astensjonijiet, għaddiet. Emenda 10 u trasport 11, dawk favur, kontra astensjonijiet għaddew. Emenda 11 favur kontra. Nitċekjaw emenda 11. Votazzjoni maluqa. 26 favur, 18 kontra għaddit. L-emenda 12 u trasport 13 dak favur kontra assessjonijiet għaddew. Emenda 13 dawk favur kontra assessjonijiet għaddit. Trasport 15 favur kontra. Trasport 15 favur kontra assessjonijiet għaddit. Emenda 15 favur kontra astensjonijiet. Neċċekjaw ma naħseb li maddiċ. Votazzjoni maluqa. 21 favur, 23 kontra maddiċ. L-emenda 16 dawk favur. Kontra. Astensjonijiet Naħseb illi maddiċ ma niċċekjaw. Votazzjoni maluqa. 26 favur, 17 kontra għaddiet. L-emenda 17 favur, kontra astensjonijiet għaddiet. L-emenda 18 favur, kontra astensjonijiet għaddiet 19 favur, kontra astensjonijiet għaddit. 20 u 14 ta' trasport favur kontra astensjonijiet għaddew. 21 u 16 ta' trasport favur kontra astensjonijiet għaddew. 22 72 u 17 ta' trasport għaddew.

Transport 34. Trasport 34 dawk favur. Kontra. Astensjonijiet. Neċċekjaw ma naħseb li maddeċ din. 34. 34. Kulħadd tivvota votazzjoni magħluqa. 20 favur, 23 kontra. Fil-fatt maddeċ. 66 favur kontra assenzjonijiet għaddit 26 u 21 transport, favur kontra assenzjonijiet għaddew 27 u l-emenda trasport 22 favur kontra assenzjonijiet għaddew 28 u 23 transport għaddew 29 u 24 transport favur kontra astensjonijiet għaddew. 30 u 25 transport favur kontra astensjonijiet għaddew. Issa nistgħu nivvotaw fuq il-paġna kollha kemmi sa trasport 31 votazzjoni on blok favur kontra astensjonijiet għaddew mill-emenda 35 sa 41 ta' trasport favur kontra assenzjonijiet għaddew. Mill-emenda 46 sa l-emenda 61 on blok favur le Mela, l-emenda 46, favur. Emenda 46. l-emenda 46 vot elettroniku. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. 23 favur, 21 kontra, għaddit. 47, se nagħmlu l-istess ħaġa fuq 47, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. 21 favur, 23 kontra maddiċ, 48. L-istess ħaġa, Vot elettroniku fuq 48, favur. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. 21 favur. 22 kontra Maddiċ. 49 favur. Le, musta nivotaw fuq 50 favur. Nitċekjaw fuq l-emenda 50 vot elettroniku. Kulħadd vota Votazzjoni magħluqa. 22 favur. 21 kontra maddiċ. Għaddit, għaddit tat il-presidenta. 51 dawk favur. Kontra, ħan iċċekjaw fuq 51. Votazzjoni maluqa. 22 favur, 22 kontra. Maddeċ. 52. Ħanamlu l-istess ħaġa fuq dan ukoll. Votazzjoni elettronika. Kulħadd tivvota votazzjoni maluqa. 22 favur, 22 kontra, maddiċ. 53. Imnalla kienem ħafna diskussjonijiet meta diskutejnija fil-komitat. Votazzjoni maluqa 22 favur, 22 kontra anki din, maddeċ. 54. Favur. Kontra għaddit 55 favur kontra astensjonijiet neċekjaw fuq 55. l-votiklu. Votazzjoni maluqa, 21 favur, 23 kontra, maddeċ. 57 favur, kontra. neċekjaw fuq 57. Votazzjoni maluqa, 21 favur, 23 kontra, maddiċ. Mela, 59 dawk favur, kontra assenzjonijiet neċċekjaw, 59. Votazzjoni maluqa favur 25 kontra 19. Aħna qed nivvotaw issa fuq 59. Ħanerġgħu nibdew, tajt il-President. Aħna ma, ma votajniex fuq 58 għax 57 ma ġietx adottata. Issa qed niverifikaw vot elettroniku fuq 59 ir-rapporter hija favur. Votazzjoni maluqa. 35 vot favur, 8 kontra. Il-rapporter ringrazzjakom għall-appoċ. L-emenda 60 favur, kontra. Astensjonijiet. Naħseb illi maddiċ imma ħjar biex nkunu ċerti. Fuq l-emenda 60. Votazzjoni maluqa. 21 favur u 22 vot kontra. Maddeċ. 61 favur kontra astensjonijiet maddeċ. 63 favur kontra astensjonijiet niċċekjaw fuq l-emendat 63. Kulħadd tivvota votazzjoni magħluqa. 21 vot favur, 23 kontra maddeċ. 71 favur kontra astensjonijiet għaddit. Trasport 42 favur kontra astensjonijiet għaddit. Trasport 1 favur kontra. Trasport favur wieħed kontra assenzjonijiet neċċekjaw. Votazzjoni maluqa 23 favur 20 kontra għaddit. Trasport 2 favur kontra astensjonijiet għaddit. Trasport 3 favur kontra astensjonijiet għaddit. Issa se nivvotaw b'mod elettroniku fuq it-test kollu kemmu kif ġie emenda votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. 37 vot favur, żewġ voti kontra, ħames astensjonijiet, la bozz tar-rapport ġie adottat. Issa, fuq il-proposta leġislattiva kollha kemm hi votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota votazzjoni magħluqa, 37 vot favur, żewġ voti kontra u ħames astensjonijiet. Proposta leġislattiva għaddiet u għall-ewwel darba wara deċiżjoni li ħadu l-koordinaturi aħna f'dan il-komitat se nimxu fuq ir-regola l-ġdida uh, eh, 75 biex naraw jekk irridu x'nerġgħu niftħu id diskussjoni mal-Kunsill għabbażi tar-rapport kif ġie adottat issa. U biex naraw jekk it-tim tal-negozjanti ikkun format mir rapporter tal-PPE, is-sur Uri, is-sur Debak għal-grupp tal-Liberali, is-sur Lambert għal-grupp tal-ħodor, Sinjura, le, Madam Lambert għal-grupp tal-ħodor, skużani, Sinjura Lambert, l-ewel darba l ħadzbal Is-sur Thomas Mann naħru iktar. U s-surjarin għal-grupp tal-gwe dan ifisser illi intom tkunu qed taċċettaw li jiena nkun president tad-delegazzjoni u rapporter. Jekk hemm oppożizzjoni m'hemmx problema illi il-ċedi il-posti għal viċi president intom taqblu illi nimxu hekk mela fuq dan mandat ta' negozjati u fuq il-kompożizzjoni il ta' tim ta' negozjanti jew negozjaturi. Mela għan votaw vot elettroniku u votazzjoni miftuħa. No, Għaw xaħat jishtiq intervjeni. Signor Lejrak, se tħalli li nitkellem wara jew issa? Le, ma nistax ħallik titkellem waqt li qed nivvotaw. Alors on a lu, on a lu. Est-ce qu'on peut annuler Voilà, alors. Monsieur Le Yarrick, vous avez la parole. Monsieur Le Yarrick, Iva, grazie, Signora President. Jena naqbel ma' rapport tijak u eh, jena se napoġġa imma naħseb illi hemm bżonn li nħaffu kemm jista' jkun, imma bħala prinċipju naħseb li l-applikazzjoni tal-artiklu sebajn se jiġi prezentat fil-plenarja u jiġi diskuss jiġifieri aħna se jkollna ftejim preesistenti qabel id-dibattitu fil-plenarja u għal daqstant jiena uh, ma naqbilx ma dan il-mekkanizmu, ma nappoġġax. Jiġifieri inti se tivvota kontra l-mandat. Dinja l-ewwel darba illi aħna qegħdin nużaw dan l-artiklu 70 Jinsan għamil zewċ kommenti, l ewwel net. realtà illum aħna se nivvotaw b'mod formali fu eh, xi ħaġa li konna namlu f'dan il kumitat ta' spess, jiġifieri aħna konna abbażi ta' rapport li kunu votajna f'dan il kumitat nibdew il-negozjati biex naslu għal ftejim wara l-ewwel qari mal-Kunsill Issa din hija ir-regola illi insibu fil-artiklu 70 kif ġie emendat ta' regolamentana. Dak li jbiddel issa dan l-artiklu ta' regolamentana huwa li jekk kieku jkollna kiku għana ma kenniex ftejim Anzi, aħna nistaw nitolbu illi naslu sal-plenarja biex nibdew dawn il-negozjati imma maħniex obbligati li namlu hekk. ħannerġa nibda. Fir-realment, l-artiklu 70 kif ġi emendat, id-daħal fir-regoli tagħna prattika illi kienet bdiet mill-Kumitat Ikon li ġifiri irridu nikkonsidraw li memx għalfejn wieħed jasal sal-vot finali tal-proposta jew tal-rizoluzzjoni leġislattiva u li wieħed jista' jivvota fil-plenarja. Issa, f'ċerti każijiet, per eżempju fuq il-pakket ta' supervizjoni, il- aħna votajna bis fuq l-emendi mbagħad talbu mandat mill-plenarja fuq eh, il-rapport u fuq it-test leġislattiv biex imbagħad jibdew il negozjati Aħna qatt ma minna hekk, forsi fil-ġejjeni meta nħossu li politikament ikun hemm bżonn ikunu rridu nagħmlu hekk imma f'din is-sitwazzjoni l-unika li se nagħmlu hija li se jkollna vot formali fuq il-prassi li konna dejjem nużaw, jiġifieri li aħna se jkollna negozjata kodeċiżjoni għal ftehim l-ewwel qari għabbażi tal-mandat definit mill-Komitat. Naħseb illi interpretajt dan l-artiklu 70 il-ġdijt b'mod korrett. U anki il-body language tal-segretarjat qed jikkonferma li li għandi raġun intom ma tridunix illi namelek, grazzi ħafna, mela f'dan il-kondizjonijiet issa se nibdew nifvotaw fuq il-mandat ta' negozjati fuq il-tim ta' negozjanti, ta' negozjaturi, skużawni. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. 37 vot favur, 3 kontra u żewġ astensjonijiet. Grazzi ħafna ta' dan il-mandat illi tajtuni. Najdilkom illi eh, skamtajt fċi li għat fil-diskussjonijiet la fil-plenarja tal-komitat waqqas fil-laqat tal-shadows. tal shadows Eh, ma kena vot pal dan ah, ħatma għalli li kienem bidla fil-pozizjonijiet ta' xi grupp partikolari imma mandi ebda dubju illi dan musa se jbiddel xejn fil-kwalità tal-negozjati illi aħna jista' jkollna flimkien anki mal-rapporter tal-Komitat Trasport. Ah, grazzi. Issa, il-punt 24 rapport ta' sur Stephen Hughes eh, dwar it-teddida s-saħħa okkupazzjonali marbut ma l-asbestos u prospettivi għall-eliminazzjoni tal-asbestos eżistenti kollu. Emenda 27 ġiet tirtirata, issa kompromess F favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 32 favur kontra Astensjonijiet. Għaddiet. 33 favur. Kontra astensjonijiet. Għaddiet. Kompromess ġe favur. Kontra astensjonijiet. Għaddiet. Emenda 39 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 40 favur kontra astensjonijiet għaddiet. MV6 favur kontra astensjonijiet maddeċ. Emenda 41 favur kontra astensjonijiet maddeċ. 42 favur kontra astensjonijiet maddeċ. 43 favur kontra astensjonijiet addet. 44 favur kontra astensjonijiet maddeċ kompromess akka favur kontra astensjonijiet għadda. 47, emenda 47 favur kontra astensjonijiet għaddit, 48 favur kontra astensjonijiet għaddit, 49 favur kontra astensjonijiet għaddit, 50 favur kontra astensjonijiet maddeċ kompromess i favur kontra astensjonijiet għadda. 53 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 54 favur kontra astensjonijiet għaddit. 55 favur kontra astensjonijiet għaddit. 56 favur kontra astensjonijiet għaddit. Kompromess je yeah favur kontra astensjonijiet għadda. Kompromess k favur kontra astensjonijiet għadda. Emenda 65 favur kontra astensjonijiet għaddit. Kompromess L favur kontra astensjonijiet għadda. Emenda 74 favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 75 favur kontra astensjonijiet għaddit. Kompromess M favur kontra astensjonijiet għadda. Emenda 83 favur kontra astensjonijiet għaddit. 84 favur kontra astensjonijiet għaddit. Kompromess N favur kontra astensjonijiet għaddit 89 favur kontra astensjonijiet nitċekjaw ma naħseb li maddiċ l-emenda 89. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa 21 favur, 16 kontra għaddit. Design favur kontra astensjonijiet maddeċ. design, favur kontra astensjonijiet għaddit design, favur kontra astensjonijiet maddeċ. design, favur kontra astensjonijiet għaddit design, favur kontra għas assessjonijiet maddeċ 95 favur kontra astensjonijiet għaddiet. It-tieni parti ta' NV14 favur kontra astensjonijiet għaddit 97 favur kontra astensjonijiet għaddit NV5 favur kontra astensjonijiet għaddit. NV13 favur kontra astensjonijiet għaddit. NV15 favur kontra astensjonijiet għaddit. 98 favur kontra astensjonijiet għaddit. 99 favur kontra astensjonijiet għaddit. NV1 favur kontra astensjonijiet għaddit. NV2 favur kontra astensjonijiet għaddit. NV7 favur kontra stensjonijiet għaddiet. Envi 11 favur kontra stensjonijiet għaddiet. Emenda 100 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 101 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 102 favur. Tridu t-ċekjaw, neċekjaw. 102 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. 103 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Envi 3 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 104 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 105 favur kontra astensjonijiet l-emenda 105 dawk favur kontra, assenzjonijiet għaddit. 107 favur, kontra, astensjonijiet nitċekjaw fuq 107. Votazzjoni maluqa, 24 favur, 19 kontra għaddit. 108 favur kontra astensjonijiet għaddit 109 favur kontra astensjonijiet għaddit kompromess o favur kontra astensjonijiet għadda 111 favur kontra astensjonijiet għaddit mi 113, 114 favur kontra sensjonijiet għaddew. Envi disa, favur kontra sensjonijiet għaddew 116 favur kontra sensjonijiet għaddew 117 favur kontra sensjonijiet għaddit, emenda 18 favur għaddit, 119 favur kontra sensjonijiet għaddit, 120 favur sensjonijiet għaddit, emenda 1 favur kontra sensjonijiet għaddit. Emenda 2 favur kontra astensjonijiet għaddit. 3 favur kontra sensjonijiet għaddit. 4 favur kontra astensjonijiet għaddit. 5 favur kontra astensjonijiet niċċekjaw. Fuq l-emenda 5. Votazzjoni maluqa Erba' favur, 33 kontra, 5 astensjonijiet, kelkom raġun maddiċ u bil-kbir, emenda 6 favur, kontra. Minu favur l-emenda 6, favur astensjonijiet għaddiet, kompromess A, favur, kontra astensjonijiet għadda, l-emenda 11, favur, kontra astensjonijiet maddiċ, emenda 12, favur, kontra astensjonijiet għaddiet emenda 13 favur kontra sensjonijiet għaddiet emenda 14 favur kontra sensjonijiet għaddiet kompromess ċe favur kontra sensjonijiet għadda emenda 16 favur kontra sensjonijiet għaddiet Kompromess D favur kontra sensjonijiet għadda, emenda 19 favur kontra sensjonijiet għaddiet, kompromess E favur kontra sensjonijiet għadda. Emenda. Promess B favur kontra għaddiet 23 għaddiet minn darba għaddiet 25 <laughs> għaddiet 26 Naħseb li għaddiet imma ħjar niċċekjaw. 22 favur, 20 kontra għaddit. Issa, se nivvotaw fuq il-test kollu. Vot elettroniku, votazzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota, votazzjoni maluqa. Erba'jn favur, tnejn kontra, astensjoni wahda nifirħu l rapport Issa, jekk għad baqalkom nifs u ħila naddu għal punt 25 fuq il-vot ta' il-vot ta' rapport ta' Richard Howitt, rapport ta' inizjattiva fuq ir responsabilità soċjali u korporattiva tal-kumpaniji biex jipromuovu l-interessi tas-soċjetà biex ikun hemm irkupru sostenibbli u inklusiv. Kompromissi kipur. Kompromess ċe favur Iva, sabiex nħafu l-vot, aħna irna xilna, Iva, um, nċaraw iktar din l-lista, jekk forsi uh, nista nressa l-emenda bil-fom għall-emenda 26 wieħed u 30 uh, u kol fil-bidu, għalli bekk nkunu nistaw nħafu l-vot kif diskutejna mal-shadows u peress li jem ħafna F'dan l-istadju jekk bidlu l-lista ta' votazzjoni dinna vera komplikata. Anzi, lemma diġa fil-lista ta' votazzjoni kif tista' tara ma naflaħx jiena għalhekk inti trid tispjegalna bil-mod l-affarijiet li qed isseħħu fuq din l-lista tal-votazzjoni ħalli bekk inkunu nistgħu nafu fuq ix votaw. Iġifiri jekk jogħġbok bil-mod trid tkun ċar ukoll dwar x'nistgħu namlu u x'mannix namlu. Iva, nixti eh, niskuża ruħi tal-li qed nitnaġġel ħafna għax is-sessjoni ta' votazzjoni kienet waħda twila, il-lista ta' votazzjoni kienet korretta, ħdimna ħafna fuq il-lista kif inti stess slabt il-biraħ nixtieq jiena nirringrazzja segretarjati tal-partit u eh, ħafna ħadmu inklus inti il bira ġifiri xtaqt inqajem dan il-punt fil bidunessu u sabiex nħaffu dan il-vot hemm xi emendi bil-fom imma qegħdin fil-lista ta' votazzjoni m'hemm li mhuwiex fil-lista ta' votazzjoni dawna Um, kif qbilna ma' shadows il-gruppi ġifiri dana om issa ħalli bekk nifranka u ftit ħin bat um, hemm l-emenda 26 u 20 u mbagħad sabiex nelbu l-problema peress li hemm ammont konsiderevoli ta' paragrafi fl-opinjoni mill-kumitati oħrajn is-segretarja dak li qalli u fil-interess ta' trasparenza xi ħaġa li nixtieq naqsam mal-kumitat importanti e, u tajjeb li ma nbidlu l-ebda vot imma nirranġaw l-ordni ta' xeħut mill-paragrafi ħalibek niverifikaw li kunem ordni li tamel sens u jisajkun jkun li ħajkolna nabżon titlu ġdid CSR, Commerce Develop relazzjonijiet esterni u iġifiri sottotitlu u kol qed ngħid dan minn qabel ħalli bekk in-nies ikunu konxi u nittama li mhux ħajkun hemm problemi issa bil-vot. Grazzi, Iva, nifem mela, et eh, nistajt nifem jena. Et, eh, dak li għal il-rapporter li dan mandux impatt fuq il-lista ta' votazzjonijiet, ġifiri il-lista li ġiet imqasma, għalek nishtiqni ringrazzja il-shadows, u nixtieq nirringrazzja l-membri kollha tas-segretarjat u l-assistenti kollha li ħadmu sa tard ħafna biex bekk stajna eh, ikollna vot mingħajr problemi dal-għodu. Jiena nista' nifhem u qed nispera li qed nifhem l-ispirtu ta' dak li qed tajt inti jekk dan huwa l-każ mela nistgħu nibdew aħna bil-vot tagħna u nibdew bi paragrafu wieħed kompromess ċeda dawk li huma favur għaddiet emenda 35 dawk li huma favur kontra sanzjonijiet għaddit. Emenda 36 dawk li huma favur kontra sanzjonijiet maddiċ. Kompromess D dawk li huma favur kontra sanzjonijiet għaddit. Issa ġuri 5 dawk li huma favur kontra sanzjonijiet għaddit. erbajn dawk li huma favur kontra sanzjonijiet għaddit. 42 dawk li huma favur kontra sanzjonijiet għaddit. 43 u namlu verifika fuq 2 u 40. monde a pu voter? Kulħadd ivvota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 Le, 43. L-ewwel parti ta' 43 dawk li huma favur, dawk li huma kontrastenzjonijiet għaddit. It-tieni parti favur kontrastenzjonijiet għaddit. Kompromess E dawk li huma favur kontrastenzjonijiet għaddit. 51 dawk li huma favur kontra astenzjonijiet għaddit. Kompromess AA dawk li ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 53 dawk li ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Kompromess F dawk li favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Affet wieħed żewġ partijiet l-ewwel partijiet dawk li favur. Qui Kontra. Le, edin f'nofs vot, mela, għafit wieħed, mela, qed nivotaw dak, e, mela, dinna suppost kella taqa, mela, iva, niskuza ruħi tajt iċer, inta wieħed favur kontra assenzjonijiet għadit. 57, favur kontra assenzjonijiet għadit. Eh, rridu nivotaw fuq affit. Irridu nivutaw fuq eh, affit tajt il senjura Avin Reuter. Mela, ħammar l-ura għal affit it-tini parti. Mela, minu għafavur kontra astenzjonijiet għaddiet affit wieħed tajt iċċer. Mela, għalek dan mandu l-lebda impatt fuq inta wieħed li għadna kifu votajna fuqu. Issa, 58 favur kontra astenzjonijiet għaddiet Kompromess te dawk li fa' favur kontra assenzjonijiet għaddit. Kompromess ġed dawk li ma' favur kontra assenzjonijiet għaddit. 64 li imma kienet konsidrata pala imna missibli minħabba l komitata għall-Affarijiet Legali, ġifiri saħana dwar 68 bat ma favur kontra astenzjonijiet lem l-lele qed nivvotaw fuq 66 ta' ħawit namlu verifika elettronika. Nalqu il-votazzjoni 19 favur 16 kontra għaddiet. Kompromess akka dawk li ma favur kontra sanzjoniet għaddiet. Sebajn, Veronika Lopa, dawk li ma favur kontra sanzjoniet għaddiet, 71 bieget sipil dawk li ma favur kontra sanzjoniet għaddiet kompromess i dan il-kompromess ħajja a ġuri erba dawk li ma favurem. Ġuri erba favur kontra sanzjoni ta' diet. 73 dawk li ma favur kontra sanzjonijiet għad diet. 74, 75 73 Lope Fontanier. Namlu verifika elettronika et niverifikaw 73. Tul ma fi voti, voti klu. Kulħat vota Iva mela il-votazzjoni maluqa 18 favur 20 kontra grazzi ħafna nir nirringrazzja sinina Moran Xantje għax issa nistgħu narraw li l-emenda maddiċ u 73 forsi mux qed nara sewwa jiena mela 74, 75 dawk li ma favur. Sinjora Sajem. It-tista' verifika jekk hemm persuna żejda mill-grupp tal-SND? Now, if there would be one jekk ħajkun hemm membru żejjed mela dana nista' naraħ u anka jekk le l-affarijiet li jistgħu jsiru mela xin kika tgħidli u tistgħu tara u l-magna ħatajdli ukoll u eh, l-magna mhux qed tgħidli Imma nista' nifhem jiena, nista' nifhem li inti qed totassa eh, tal- uh, ta' dan għax soċjalisti vera ħarqan għal dan ir-rapport issa issa nagħdu il-dawn favur kontra ehm, assenzjonijiet ma' diċ kompromessi favur kontra assenzjonijiet għaddiet. 85 dawk li ma favur kontrastanzjonijiet sanzjonijiet għaddiet. 86 dawk li ma favur kontrastanzjonijiet sanzjonijiet Kompromess je dawk li ma favur kontrastanzjonijiet sanzjonijiet għaddiet. Emerda 92 dawk li ma favur kontra astenzjonijiet għaddit. Kompromess ke dawk li ma favur kontra astenzjonijiet għaddit. Amendment 102 Emenda 102 dawk li ma favur kontra astenzjonijiet għaddit. 103 dawk li ma favur kontra astenzjonijiet għaddit kompromesselle dawk li ma favur kontra astenzjonijiet għaddit emme dawk li ma favur kontra sanzjonijiet għaddit. Kompromessenna dawk li ma favur kontra sanzjonijiet għaddit. Ġuri sitta dawk li ma favur kontra astenzjonijiet għaddit. affett erba dawk li ma favur kontra astenzjonijiet eh, aħjar namlu verifika elettronika l-kem naħseb li maddiċ, għafet erba'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 l-affarijiet ma kienux ċari waqt il-vot. Effett sitta żewġ partijiet dawk li ma favur l-ewwel parti kontra sanzjonijiet namlu verifika. Affett sitta l-ewwel parti. Votiklu. Vaddu. Votazzjoni maluqat 22 favur 16 kontra għaddiet. U sanna għattini parti. Din il-parti taqa. Issa ħan nivvotaw fuq għafet 8 rapporter kontra. Dawk li ma favur kontra assenzjonijiet maddiċ, kompromess o, dawk li ma favur kontra assenzjonijiet għaddiet. Emenda 115, 16, 17, dawk li ma favur eh, ġiet tirata. 17, 117, ġiet tirata, 16, 16, 117, favur kontra astenzjonijiet eh, namlu verifika. Votazzjoni maluqa, 22 favur, 13 kontra, għaddit. Kompromess peda u klima favur, kontra astenzjonijiet għaddit. Kompromess E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 namlu verifika elettronika ta' tini parti ma jina naħseb li għaddit. Kulħadd vota nalqu l-votazzjoni. 21 favur, 18 kontra għaddit. Kompromess E minn ma favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 120 favur, le, il-kelli ma kti korreġi ruħa 122 minima favur kontra 123 għaddit 124 favur kontra sanzjonijiet maddiċ kompromess erra dawk li ma favur kontra sanzjonijiet għaddit emenda 27 favur kontra sanzjonijiet għaddit 128 dawk li ma favur kontra sanzjonijiet għaddit 129 dak li favur kontra astenzjonijiet għaddit. 130 bi emenda bil-fom favur kontra astenzjonijiet għaddit. Kompromess essel minna ma favur minna ma kontra astenzjonijiet għaddit. Affett 10 l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddit. It-tieni parti minn ma favur kontra maddiċ. Issa nadu għal 136 ma favur kontra sanzjonijiet, minu favur 136, 136 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 137 minn ma favur kontra astenzjonijiet għaddit kompromess u minn ma favur kontra astenzjonijiet għaddit Affett 15 żewġ partijiet l-ewwel parti minn ma' favur kontra astensjonijiet għaddit. Tieni parti minn ma' favur kontra astensjonijiet għaddit. Mela jekk kulħadd kontra ma għaddiċ eh, tieni parti eh, ta' 15 ma għaddiċ affett 16 eh, favur kontra astensjonijiet għaddit għafet 17 minnu ma favur kontra astenzjonijiet għaddit. Affett 18 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Tridu li namlu verifika, namlu verifika. Namlu verifika ta' 18. Votazzjoni maluqa. 21 favur, 17 kontra, għaddit. Għalek, mela, naddu għal 19 għafet u 22 u koll zewċ partijiet mela nivvota fuq l-ewwel parti. Eh, vot maqsum metluk minn partit għu eh, favur kontra astenzjonijiet għaddit għaddini parti minn favur kontra astenzjonijiet iva għaddit u koll. Issa 22 affett favur kontra astenzjonijiet maddiċ 26 ta' inta favur eh, kontra sanzjoniet għaddit. Mela issa nadlu għal 143 eh, favur kontra s-sanzjoniet għaddit, 144 favur kontra s-sanzjoniet għaddit. Kompromess verminu għa favur kontra s-sanzjoniet għaddit. Ġuri seba' favur kontra s-sanzjoniet għaddit. 146 favur kontra s-sanzjoniet għaddit. 147 żewġ partijiet l-ewwel parti minnu favur kontra sanzjonijiet għaddit tini parti minnu favur kontra sanzjonijiet għaddit. Kompromess web minnu favur kontra sanzjonijiet għaddit. Amenda 151 favur kontra sanzjonijiet għaddit 152 favur kontra sanzjonijiet namlu verifika elettronika fuq 152 votazzjoni miftuħa. Tout le monde a pu voter, le vote Kulħat vota mela qed naraw 23 favur, 13 kontra, mela għaddi. 154 kipur kontra. Mela, e. 154 e, għaddit, 155 fa' favur kontra stanzjoni ta' 158 favur kontra astenzjonijiet namlu verifika elettronika fuq 158. Kulħadd ivvota mela votazzjoni maluqa 23 favur 13 kontra għaddit. Mija 59 favur kontra sanzjonijiet għaddiet. 160 favur kontra sanzjonijiet għaddiet. 162 favur kontra sanzjonijiet għaddiet. Mela, miktub eh, to be vote later vera niddeja meta jkun hawn dan issa Mela, nistaw nivvotaw fuq il-kompromess x ma favur kontra astenzjonijiet għaddit. Mela, issa, e, mija dissa u 60 verifika elettronika. Kulħat vota votazzjoni malu għamela 12, e, favur 18, kontra maddiċ. Emenda 170 favur kontra sanzjonijiet għadit. Emenda 71, emenda, eh, skużawni, 171 u 172 ma favur kontra sanzjonijiet maddiċ. Eh, kompromessi eh, eh minn favur kontra Astenzjonijiet. Mela favur konċa namlu aħjar verifika elettronika fuq 180. L-votiklu. Nalqu l-votazzjoni. 17 pu. 17 kontra 22 kontra ma diċ. Issa għanna għal 181 ma favur kontra sanzjonijiet, maddiċ 182 favur kontra sanzjonijiet għaddit, kompromess Z, Z, minu favur kontra eh, sanzjonijiet għaddit, Issa eh, naddu għal 186 favur kontra sanzjonijiet għaddit, 187 favur kontra sanzjonijiet għaddit, 189 eh, favur kontra 188 ġiet ritirata lek ħanadu għal 189 minn favur kontra astenzjonijiet namlu verifika elettronika ta' 189. Votiklu. Votazzjoni maluqa. Mela 22 favur, 17 kontra, għaddit u 190 eh, favur kontra astenzjonijiet, għadit 191 kontra astenzjonijiet, eh, ma diċ kompromess bebe favur kontra astenzjonijiet. Mela, issa naddu għal 201 favur kontra assenzjonijiet eh, għaddit. Mela għalija votajna diċa, ma nafx qed nizbalja, għale l di wara. Mela def 15 favur kontra. Mela namlu verifika ta' def 15. Il-vot iklu. Nalqu l-votazzjoni. 22 favur, 17 kontra għaddit. Kompromess ċeċe, minn ma favur. Kontra sanzjonijiet għaddit. Mela għalek 202 eh, eh, din l-emenda ħata' issa dev 13 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Affett 14 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Mela Mela jina nista nitlob sabiex tiġalu il-heating għax jisna Siberja. Nafet mela, 14 għaddit. Eh, eh, dev 21 um, għaddit imma eh, aħjar namlu verifika elettronik. Le vote est clos. 27 pour, 22 12 kontra 6 għadu. 72 favor 12 kontra maddiċ. Ma, ita seba favor kontra sanzjonijiet maddiċ. Inta 8 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Inta 10 favor, kontra astenzjonijiet għaddiet. Inta 15 favor kontra sanzjonijiet għaddit inta 19 favur kontra qed ngħidu qed nitkellmu dwar inta 19 favur kontra astenzjonijiet m'għaddiex inta 20 favur kontra astenzjonijiet m'għaddiex inta 21 favur kontra astenzjonijiet għaddiet Inta 24 favur kontra astenzjonijiet namlu verifika elettronika ta' inta 24. Inta david tout le monde a vote est clos nalqu l-votazzjoni 34 favur 5 kontra mela għaddit. Inta 36 l-żewġ partijiet l-ewwel partij minn huwa favur kontra astensjonijiet għaddiet. It-tieni parti favur kontra astensjonijiet maddiċ. Kult wieħed favur kontra astensjonijiet għaddiet. Kult tlieta minn huwa favur kontra astensjonijiet maddiċ. Kult 11 favur kontra astensjonijiet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 Li votiklu Votazzjoni maluqa. Mela, 26 favur 13 kontra għaddit. Issa, nadu għal 207 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 208 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda numru 1 favur kontra assenzjonijiet maddiċ. Emenda nejn favur kontra assenzjonijiet għaddit emenda 3 favur, kontra assenzjonijiet għaddit emenda 4 favur, kontra assenzjonijiet għaddit emenda 5 favur, kontra assenzjonijiet għaddit emenda 6 favur, kontra assenzjonijiet għaddit kompromess A, dawk l favur, kontra astenzjonijiet għaddit, emenda disa favur, kontra assenzjonijiet għaddit, Emenda B favur. Namlu verifika elettronika ta' din l-emenda disa. Allez, le vote est clos, M. Thomas, le monde n'est pas toujours idéal. Votazzjoni mallu, għamela ah, nafu li 10 favur, 26 kontra, kelkom raġun, għadiċ. Amendment 13 pour. Emenda 13 favur contre. Minu favur emenda 13 kontra sanzjoniet ta' dit. Irridu nivvotaw fuq kompromess B. Kompromess B minu favur kontra sanzjonijiet għaddiet. Emenda 15 minu favur. Sur Thomas Mann wara wara. Emenda 15 eh, favur kontra sanzjonijiet eh, dit 16 eh, favur kontra sanzjonijiet dit emenda Mena, minn 17 sa 19 nivvotaw kolla f'daqqa favur kontra sanzjonijiet għaddit. Emenda 21 żewġ partijiet, l-ewwel parti favur. Where's the no? 18. Okay, okay. But please be real. Jekk joġobkom, jekk isir żball, intkom tridu tajdu li minn bidunet, mhux wara. Għaddit, eh, nazzax, favur kontra sanzjonijiet għaddiet. 21 l-ewwel parti eh, favur kontra sanzjonijiet għaddit, it-tieni parti favur kontra sanzjonijiet għaddit. 22, 23, 24, 25 nistgħu nivvotaw dawna kolla f'daqqa favur 22 favur kontra sanzjonijiet għaddit, 23 favur kontra sanzjonijiet għaddit, 24 favur kontra sanzjonijiet għaddit, 25 favur kontra sanzjonijiet għaddit, 26 b'emenda bil-fom favur kontra sanzjonijiet għaddit, 27 favur kontra sanzjonijiet għaddit, 28 favur kontra sanzjonijiet għaddit, 29 favur kontra sanzjonijiet għaddit, 30 favur kontra sanzjonijiet għaddit, 31 favur kontra sanzjonijiet għaddit, 32 favur kontra sanzjonijiet għaddit. Issa nifutaw fuq ir-rapport kollek kemm hu b b'mod elettroniku. Tul mu pivoti. Kulħadd ivvota Mem 26 favur persuna kontra 11 l-assenzjoni. Nixtieq nifraħ lir rapporter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 mal-Unjoni Ewropea qed nitkellmu dwar abbozz ta' opinjoni il dan huwa mill-parti ta' Devi u ser nivvuntaw għal amenda 52 favur kontra dit 12 favur kontra dit Nistaw namlu mit 58 eh, favur kontra għaddit minn 60 għal 63 block vote. Favur kontra astensjonijiet għaddit. Kompromess B, favur kontra komp eh, astensjonijiet għaddit. Issa fl-imkien 65 sa 41. Mela, minn 65 sa 35 favur kontra, assenzjoniet għaddit, 36, 64, nċekjaw, 36. Vot miftuħ, għawa kider li mxkuħat jaqbel, vot maluq. Mela dik għaddit, 25 sa 12. 12 persuna kontra emenda 36. Minorita zaħira fil-fat, pero għandhom id-dritti li ġu rikonosciuti aħna kontra id-diskriminazzjoni. 37 favur kontra assenzjonijiet għaddiet. 38. Nistaw nivutaw minn 38 sa 41 favur kontra assenzjonijiet għaddiet. 42 favur kontra astensjonijiet għaddit 43. Ma ditx l-42, 43 favur kontra eh, ma ditx. Emenda wieħed favur kontra astensjonijiet għaddit Emenda 2, favur kontra astensjonijiet għaddiet. 44, favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 3, favur kontra astensjonijiet għaddiet. 45, favur kontra astensjonijiet għaddiet. 46, favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda erba' favur kontra astensjonijiet għaddit, 47 favur kontra astensjonijiet maddiċ, 48 favur kontra astensjonijiet ddiċ eja nerġaw niċċekjaw verifika ta' 48, emenda 48. Il-vot malu, 25 favur, 12 eh, kontra eh, għaddiet. Emenda 5 favur, kontra assenzjonijiet għaddiet. Sitta, emenda sitta, favur kontra assenzjonijiet għaddiet, emenda seba, favur kontra assenzjonijiet għaddit, tminja, emenda tminja, favur kontra assenzjonijiet għaddiet, 49, favur kontra astensjonijiet maddiċ. Amenda 50, żewġ partijiet, l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet, it-tieni parti favur kontra astensjonijiet ejja niverifikaw it-tieni parti. Il-vot huwa magħluq 20 favur, 17 kontra, mela għaddiet. Emenda 10 favur kontra sensjoniet għaddit, emenda 10 favur kontra sensjoniet għaddit, 11 favur kontra sensjoniet għaddit. Emenda 51 għandha żewġ partijiet, l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet, favur kontra astensjonijiet m'għaddiex. Vot elettroniku għawek, il-vot miftuħ. Vot magħluq. 35 favur, wieħed kontra eh, Sur Bulon, mux għet naraħawek pero l-opinjoni tiegħu ġiet adottata. Nifraħlu. Issa għanna żewġ voti oħra x'namlu. Iżda Pero l-mistidnin tana ta' smieħ ġaqdin hawnhekk jina niskuża ruħi magħhom nishtiq l ewwel nispiċa il-voti. Uh, forsi ikunu jistaw jassistu huma għal sessjoni ta' voti ta' sew maġla. Mbagħad ikunu jistaw nibdew il-smieħ. Mela, punt 27 il-Sur Zimmer l-opinjoni tiegħu dwar l-impatt tal-kriżi ekonomika fuq l-igwaljanza bejn is-sessi u drittijiet tan-nisa. Grazzi ħafna Sur President fil-qosor dwar il- vot. Din dwar emenda 60, 61 u 62. Ma rrit nizgur li ma jkunx hemm taħwita hawnhekk dawn huma sistemi ta' dħul minimu illi kieku nistgħu nevitawhom b'dawn l emendi Hawnhekk nixtiequ ngħidu li ġiġa għandna serje ta' rapporti u opinjonijiet u fil-kumitat aħna tkellimna f'favur dawn is-sistemi għalhekk għal darb'oħra hekk qed nitkellmu għal sistemi ta' tħul minimu illi qed jiġu mneħħija mhux qed nitkellmu dwar salari. Grazzi tal-ħallejtni nagħmel din il-preċizazzjoni u grazzi lil dawk kollha li kienu involuti f'dan il-kompromess. Tajjeb, mela, Kompromess A, favur kontra astensjonijiet għadda. Kompromess G, favur kontra astensjonijiet għadda. Kompromess B, favur kontra astensjonijiet għadda. Emenda 5, favur kontra astensjonijiet għadda. Għaddit. amenda 6, favur kontra astensjonijiet għaddit ukoll. Kompromess ċe, favur, kontra, astensjonijiet, għaddiet. We are voting compromise si. And who is it? Konna qed nivvotaw favur kompromess ċe. Minu favur? Minu kontra? Uh, L-astensjonijiet. Mela, il-kompromess ċe ġi adottat. Amenda 16, favur kontra sensjoniet għaddiet, kompromess H, favur kontra sensjoniet għadda, kompromess E, favur kontra sensjoniet għaddiet, għadda. Amenda 23, favur kontra astensjoniet għaddiet, amenda 24, zewċ partijiet, l-ewel parti favur kontra astensjoniet għaddiet, tini parti favur kontra astensjoniet għaddiet u kol. Kompromess e, I, eh, favur kontra Eh, astensjonijiet għaddiet. Emenda 25 favur kontra astensjonijiet. Għawek għamlu verifika dwar amenda 26. Eh, Il-votu għamalu 25 favur, 13 kontra, mela din għaddiet. Eh, emenda 27 favur kontra assenzjonijiet għaddit, 28 favur kontra assenzjoniet għaddit, 29 favur kontra assenzjoniet għaddit. Amenda 30 awek amenda eh, orali minnaħat tal-gwe eh, favur kontra assenzjonijiet għaddit. Kompromess ġej, eh, favur kontra, eh, astensjonijiet għaddit, amenda 41, favur kontra, astensjonijiet. Mela, emenda 42 il-rapporter u favur, u naħseb li għal-werda ħataddi. Mela, emenda 42, favur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 Amenda 45 favur kontra sensjoni ta' dit. Amenda 26 favur kontra sensjoni ta' dit. 47 favur kontra astensjonijiet. Għawak fatta zewċ emendi orali għal amenda 47 it-tnejn li huma favur kon waħda waħda favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 48 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 52 favur kontra astensjonijiet ħanamlu verifika fuq 52. you. <laughs>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 il-vot huwa magħluq. Din ma ddiċ b-16, 22 vot kontra, 16 favur. 55 favur kontra astensjonijiet ma ddiċ. 53 favur kontra astensjonijiet għaddit. 54 din ukoll hija kompatibbli mela din eh, nivutaw għalija favur kontra sensenijiet għaddit, 56 favur kontra assenzjonijiet għaddiet. 59 favur kontra assenzjonijiet għaddiet. Jekk joġobkom, jisna din is-Siberja għawek, din it-tini darba li qed ngħidilkom. Qed ngħidilkom dan fissem il-membri għawek ukoll. Et quand nous mettent à Lisbonne, mais je ne sais pas combien il fait aujourd'hui à Lisbonne. Hein nixtieq eh, kieku konna Lisbona jew Ateni, nasab it-temp mekka aħjar. Imma msomma, emenda 60 favur, l-ewwel parti, favur. Kontra. Assenzjonijiet ma It-tieni parti favur Le, eh, din mhux it-tieni parti naddu għal emenda 61 favur kontra astensjonijiet namlu verifika. Mela, nivverifika 61, emenda 61. Mi vote est 18. Il-vot huwa magħluq. U dan ma għaddiex għal għax kien hemm 20 vot kontra. 62. Le. Iva, nistgħu nifutaw għal emenda 62 favur. Kontra. 62. Għawek tridu tejnuni. 62 favur kontra astensjonijiet ma ddiċ 63 favur. Kontra astensjonijiet ma ddiċ. 64 favur kontra astensjonijiet għaddiet kompromess de favur kontra astensjonijiet għadda. 66 favur kontra astensjonijiet ma ddiċ ta' 67 żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet, tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddiet ukoll 68 favur. Hemm bżonn nagħmlu verifika fuq tieni parti ta' 67, il-vot huwa miftuħ. Il-vot huwa magħlu U ma, ma fil-fat, 17 il-vot kontra 18. 68. Għazza me għadzik rivelat l rossunjum ta' mega gumba. Għani bħuxen, għani bħuxen, Signora, għal-minuti, ħadżbal, rritnajlek li ħadżbal. Mella, kif jajdu fil-plenarja, dan l-zbal jidħol fil-minuti imma mux se jbiddel xejn fil-vot għaliex din wara kollox xija biss opinjoni. 68 favur kontra astensjonijiet għadda għaddiet 69 favur kontra astensjonijiet għaddit ukoll 71 favur kontra astensjonijiet għaddit 72 favur bżewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddit it-tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddit ukoll Issa fuq id-dokument kollu kemmu vot elettroniku. Kulħadd ivvota? Il-vot mela u magħluq. 37 favur, wieħed kontra. Proset nifraħ lill-rapporter. Issa l-ħar vot ta' dalodu il-punt 28 inizjattiva mill-kollega Tana Nadja Hirsch dwar l-integrazzjoni tal-migranti u l-effetti tagħha fuq is-suq tax-xogħol u d-dimensjoni esterna tal-koordinazzjoni tas-sigurtà soċjali.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 fil-sinjura qed tiġbidilna l-attenzjoni tagħna għal paragrafu 93 minħabba li fl-istess paragrafu 7 hemm emenda 92 illi ovvjament mhux qed titneħħa sakemm is-sinjura Jean Lambert eh, dan huwa l-każ għal 92 iwa sinjura Jean Lambert issa qed tneħħija emenda 92. Mela, issa emenda Tnejn u u 93 ġew imneħħija. Għalek ma jkunx hemm għalfejn inħassru paragrafu 7. Nkun nistgħu eh, nivutaw fuq eh, kompromess D. Is-sitwazzjoni ċara kulħadd mela. Paragrafu 1. Kompromess eh, J. Favur kontra astensjonijiet għadda. Uh, li betnejn favur kontra ah. għawek għanna xaħat li tilef fit-triq Is-sur serkas fil-fat jider l-intilef mela wara paragrafu wieħed nis, ikunu nistaw nivvutaw għal paragrafu 2. Mela favur kontra sensjonijiet għadda. Kompromess esse, Favur kontra astensjonijiet għaddiet. Kompromess erba. ka, L-emenda 51 għaddiet. Fem 20. Favur kontra astensjonijiet ħaniċċekjaw fuq fem 20. Zbatax, zbatax, għal daqsmant maddiċ. 25 fam favur kontra ma tkun qed tagħmlu xejn irqattu l-emenda 25 favur kontra astensjonijiet għaddit. Eh, ħallikom li għattajt il-Sinjura Madam Rojten u moħkom fil-vota, kjo ġobkom. Kompromess L, favur kontra astensjonijiet għaddit. Kompromess II, favur kontra astensjonijiet għadda. Kompromess Libe, 22 favur kontra astensjonijiet għadda. Fam 12 favur kontra astensjonijiet nitċekjaw. Votazzjoni maluqa 14-17 maddeċ, fem 13 favur. Kontra. Astensjonijiet maddeċ. Kompromess M favur kontra astensjonijiet ma għadda. 60 eh, favur kontra astensjonijiet għadda. 63 favur kontra astensjonijiet għadda. Kompromess N favur kontra astensjonijiet għadda. Kompromess 71 eh, favur kontra astensjonijiet maddiex. Kompromess O favur kontra Għawek eh, hemm bżonn nagħmlu verifika fuq 71. da 71 verifika ma nafx għalfejn qed nqod attenta għalikom xiktar tawduni fil-fatt. Mela, vot maluq. 28 vot kontra, 6 favur, ma nsax nifhem il-liberali għawek. Is-sotu jqodu attenti ħafna u jqodu eh, attenti għal kull eh, teftufa, imma ma nafx kif ma dak li rajtina, imma msomma, emenda 71 maddiċ mela. Kompromess O, favur kontra astensjonijiet, għadda. Kompromess P, favur kontra astensjonijiet, għadda. Fam 23, favur kontra astensjonijiet, maddiċ. Fam 11, favur kontra astensjonijiet, għadda. Fam 3, favur kontra astensjonijiet, Awek għanna mela jekk n neġu nifutaw għal din namlu hekk nverifika eh, fam 11. Il-vot huwa malu 18 favur 17 kontra. Mela eżqa għaddit blezat. Fam tlieta favur kontra astensjonijiet għaddiet Kompromess E, favur kontra astensjonijiet għadda wkoll. Kompromess R, favur kontra astensjonijiet għadda wkoll. Kompromess te favur kontra sensenijiet għadda. Skużawni waqaft ta' dik il-wafqa. 95 favur kontra astensjonijiet namlu verifika fuq 95. Il-votu għamalu 23 um, favur, 12 kontra mela dak jaddi, dik l-emenda taddi. 96 favur kontra astensjonijiet kontra eh, maddiex. Kompromess U favur kontra astensjonijiet għadda. Mija favur kontra astensjonijiet maddiex. Kompromess V favur kontra astensjonijiet għadda. Kompromess W favur kontra astensjonijiet għadda. Fam 26 favur kontra astensjonijiet maddix. 107 kostello favur kontra assenzjonijiet maddix. Uh, eh, 108 Blikesh Vjuten favur kontra kompromet um, astensjonijiet għadda. liber 19 favur kontra sensjonijiet għadda, liber 24 favur kontra sensjonijiet għadda u koll. 118 Jaslo Fieska favur kontra astensjonijiet ħanamlu verifika dwar emenda 118. Il-vot huwa 10 eh, favur, 22 kontra, maddix. Kompromess Y, favur kontra, eh, assessjoniet għadda. Kompromess Z, favur kontra, assessjoniet għadda u koll. 131 favur kontra, assessjoniet għadda. 132 favur kontra, għadda. Eh, għadda. 132 eh, favur kontra astensjonijiet għadda, kompromess AA favur kontra astensjonijiet għadda. Kompromess BB favur kontra astensjonijiet għadda. Mija 45. favur kontra astensjonijiet maddiex. 147 favur kontra astensjonijiet eh, għaddit. 153 favur kontra astensjonijiet għaddit. 154 favur kontra astensjonijiet għaddit. 155 favur kontra astensjonijiet għaddit. 156 favur kontra astensjonijiet għaddit. 162 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Effit 3 favur kontra astensjonijiet għaddit. 163 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 164 favur kontra astensjonijiet għaddit. Effit 8 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 165 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Kompromess ċeċe, favur kontra assenzjonijiet għaddit. Mm, fam 27, favur kontra? Mela, favur. Da, dawk favur fam 27, kontra għaddit. 169, favur kontra assenzjonijiet maddiċ. 170, favur. Kontra, assenzjonijiet maddiċ. 171 favur kontra assenzjonijiet għaddiet. Effit 11 favur kontra assenzjonijiet għaddiet. Effit 12 favur kontra assenzjonijiet għaddiet ukoll. 173 favur kontra assenzjonijiet maddiċ, kompromess de favur kontra assenzjonijiet għadda. 172 eh, huwa inammissibli Issa, emenda mm, li 12 favur kontra sensjoniet għaddit, li be 10 għaddit u kol, fam 19 għaddit, fam 10 favur kontra sensjoniet għaddit, 179 favur kontra assenzjoniet għaddit, fam 15 favur kontra assenzjoniet għaddit u kol. Kompromess EE e, e favur kontra assenzjonijiet għadda. Kompromess FF favur kontra assenzjonijiet għadda. Kompromess GG favur kontra assenzjonijiet għadda. 188 favur kontra assenzjonijiet għaddiet. 189 favur kontra assenzjonijiet għaddiet. 190 favur kontra assenzjonijiet maddiċ. 191 favur kontra assenzjonijiet għaddiet ukoll. Anzi, ħanamlu verifika fuq emenda 191. Le, le, eh, għaddit, għaddit. Mela, 193 u 194 huma identiċi nivutaw f'daqqa. Favur kontra assenzjonijiet dewx. 195 favur kontra ascensjoniet. Mela, 195 nerġaw favur kontra ascensjoniet għaddit. Kompromess akka, favur kontra assenzjonijiet għadda, 197 favur kontra assenzjonijiet għadda, 199 favur kontra assenzjonijiet għadda, FAM 22 favur kontra assenzjonijiet għadda, FAM 28 favur kontra assenzjonijiet għadda. Issa, il-ċitazzjonijiet wieħed favur kontra assenzjonijiet għadda, tnejn ħanamlu verifika fuq, eh, anzi ħanivvutaw fuqhom kollha f'daqqa minn wieħed sa tminja. Favur kontra, assenzjonijiet għaddew. 10 favur kontra assenzjonijiet għaddiet il-premessi 11 favur kontra assenzjonijiet għaddiet libe wieħed favur kontra assenzjonijiet għaddiet 12 favur kontra assenzjoniet ma kompromess A favur kontra assenzjonijiet għaddiet, kompromess B favur kontra assenzjonijiet għadda, kompromess C favur kontra assenzjonijiet għadda. Fam D uh, favur kontra assenzjonijiet maddiex, fam G favur kontra assenzjonijiet uh, eh, 19 fav... ħanerġaw namlu verifika fil-fatta fam G. Non pas le poids, mais l'amendement j'ai femme. Tout le monde aura compris. Laħħa, niskelmu dwar l-emenda, ovvjament. 33 favur, wieħed kontra, mela taddi, b'moċċar. 19 favur, kontra, assenzjonijiet, maddiċ. Kompromess, anzi, premessa ċe, 20 eh, dawk favur kontra assenzjonijiet ma ddiċ kompromess de favur kontra assenzjonijiet għaddiet. Kompromess E favur kontra assenzjonijiet għadda. Fam C favur kontra assenzjonijiet ma ddiċ. Fam B favur kontra assenzjonijiet Le, etnaġluwis, mela, fam B favur kontra assenzjonijiet għadda. Um, kompromess F favur kontra astensjonijiet għadda. Kom, eh, emenda 29 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Kompromess G favur kontra astensjonijiet għadda. għadda. 35 eh, favur kontra astensjonijiet għadda. 36 favur kontra astensjonijiet għadda. 37 favur kontra assenzjonijiet. Eh, naħseb li għaddit, pero għajna għamlu verifika fuq 37. Il-votu għamalu 17 eh, favur u 17 kontra, pero ma taddix. 38 favur <clears throat> kontra assenzjonijiet, għaddiet kompromess akka favur kontra assenzjonijiet, għadda 42 favur kontra assenzjonijiet għadda, għaddit. 44 favur kontra assenzjonijiet għaddit. Kompromess I favur l-ħar kompromess fil-fatta dal-ħodu, favur kontra astensjonijiet għadda. Issa il-vot elettroniku finali fuq il-rapport kollu, il-vot huwa miftuħ. Kulħadd ivvota. Il-vot huwa magħluq. Jien nitolbukom tkunu daqsxejn rapidi. Eh, però tpoġġux il-karti eh, t-warbux il-karti tagħkom, il-voting karti tagħkom għaliex qatt iridu nużawhom. Mela, 34 favur, uh,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 għanna smieħ pubbliku dwar l-impatt tal-kriżi fuq uh, l-aċċess għal kura għal gruppi vulnerabli. Ser uh, nifqu bis għal minuta waħda. Grazzi. Chers collègues, voilà, nous offrons... Aziz kollegi, jiena l-ewel senat il-mikrofonu l-ġin Lambert biex tiftaħ dan ismiħ qabel ma nati il-mikrofonu l-mistidna tijaj, jina nirringrazzjom il-kol tal-li għedin għamnek mana, nfakkar illi il-rapporter se titkellem sempliciment biex il-kelli ma jkun jafu eżattament fuq xie xaħna nishtuqu nisimaw. Mela, Signora Jean Lambert, grazzi ħafna, Signora President, u grazzi ħafna il-dawk il-kellima li sejt kelmu dal-ħodu. Kienem ħafna or ktar organizzazzjoniet li u kol xtaqu jkellmuna dan il-kwistjoni għal aċċess għal kura tan nis vulnerabli f'periodu ta' krizi. Naħseb ħafna minna e, ġew affettwati mill ħafna rapporti minn diversi stati membri dwar dawk in-nies li m'għandhomx aċċess għal pereżempju Eh, kura tas saħħa minħabba l-spejjes, etc. U naħseb aħna konxi tal-fatt illi s-saħħa pubblika inse mijiex kompetenza ta' dan il-komitat, però ovvjament l-impatt soċjali ta' dan kollu huwa fil-kompetenza tagħna. Il-bira smajna fil-mistoqsija orali e, mill-European Network of Independent Living illi hemm ukoll iktar pressjoni fuq in-nies fuq ċittadini li qed tagħmilha diffiċli mhux impossibbli illi ikollhom ħajja b'dinjità u jkollhom ċerta autonomija f'din il-kriżi. Għalhekk dak li xtaqna nħarsu lejh illum huwa kif żviluppaw l-affarijiet waqt din il-kriżi. il il kriżi għal ċerta gruppi, ovvjament ma nistawx inkopru lil kulħadd, x'jaħsbu x'naħsbu li huma l-ikbar problemi għana għandna eh, u eh, il-li huma passi li għandna nam nieħdu. Per eżempju, Social Innovation Program dan ser jgħin f'din is-sitwazzjoni jew għanna nħarsu le kwistjonijiet oħra għal dawk li għandhom bżon aċċess għal kura għal l-anzjani, għat-tfal, li għandhom bżon minn juħsibom, jew jekk nkunx qed nitkellmu dwar nies b'ċerta disabbiltajiet, jew nis li għandhom bżon kura tas saħħa li ġaw huma gruppi vulnerabbli pal uh, eh, u naraw x'nistgħu namlu mill-naħa tal-Parlament għal dawk li huma proposti sabiex l-ewwel nidentifikaw uħut mill-problemi u mbagħad proposti illi għandna nipproponu eh, f'dan ir-rigward. Nirringrazzja darb'oħra l kelliema tal-li kienu hawnhekk u naf ukoll illi gruppi oħra li mhux hawnhekk ser qed jagħtuni informazzjoni illi jiena lesta li naqsam magħkom. Merci beaucoup. Grazzi ħafna qabel ma nadi il-mikrofonu l-Nikita Skanakis għannom tal-organizzazzjoni Mezzan du Mond tobba tad dinja jena nilqa fil-sala il-prezenza ta' delegazzjoni tal-Konsil Ġenerali tal-Pirinei Atlantiċi ta' meċjem il-President eh, taħħom George Bez merħba fostna Grazzi tal-li ġejtu Brussell biex t eh, eh, tiddefendu d-dossier ta'kom, aħna nappoġġaw il-territorji u eh, il-ħtiġijiet tagħhom. Issa, kemm jekk ikun jgħadin jappellaw fuq il-Feder u l-IODF u anki il-Fond Soċjali Ewropew. Mela għal nom tal-Mezzan du Mond, organizzazzjoni tobba tad-dinja il-Sur Tabib Nikitas. Grazzi ħafna ta' dan l-unur li qed tagħmluna li tilqawna hawnhekk jiena fil-qosor ħafna se nipprova natikom idea tal- kumpanijiet ta' dawn ta' dak li jagħmlu uh, eh, Mezzan du mond. Intom uh, għandkom eh, dokument li huwa dettaljat mhux ħażin li jinkludi l dejat tagħna dak li naħdmu għalih u xi ftit minuti na se nipprovantikom idea ta' dak li namlu se nisħaq mod partikolari fuq il-kas tal-Greċja, il-pajjiżi u fuq il-netwerk ta' Mezzan Mond irrit nurikom illi il-Greċja miex eccezzjoni imma eżempju ta' dak li jista' jiġri meta n-nies jintlaqtu mill-kriżi. Illum il-netwerk tagħna jirrappreżenta 15 il-pajjiż u barra mill-ħodma, mill-ħidma li namlu fl-Europa, 324 eh, ta' eh, element differenti. Mbagħad iridu nisħu ovvjament fuq il-fatt illi dritt tal-aċċess tal-kura tas-saħħa huwa dritt u mhux xi ħaġa tal-lussu. Ġifieri dana għal ċittadini Ewropej kolla u mux bes immigranti, nis il mandonx fej joqodu, nis il għedin jivjaġġaw, etc. etc. L-ewel komment, dak li għedin naraw aħna finħat isfel tal-Europa permezz tal-krizi ekonomika, et joħloq riskju kbir ħafna li iwassal għal dizintegrazzjoni ekonomika. Id-dritt ta' saħħa hija dejjem jonqos kuljum u dana mhux biss pajjiżi bħal Spanja li kienet propju eżempju, eżempju ta' integrazzjoni fil-qasam tal-mediċina. Illum il medici il-tobba qegħdin ikkeċċu mill-isptarijiet dawk li l-iktar għandhom bżonn ta' trattament. Hawnhekk jiena qed nitkellem għal darba ħressa fuq il-Greċja persuni illi ħossuhom esklużi mill-Ewropa, Ewropa li wara kollox hija tagħhom. Għalhekk jiena hawnhekk qed nappella għal sentimenti tagħkom għaliex naf illi intom ukoll eh, tħossu għal dawn li ċittadini illi lilkom tellawkom u podġewkom fej edin illum. Eh, Fil-Greċja mħafna nisim għandhomx rizorsi u edin pozizjoni kritika ħafna. Il-detalji illi għandkom fil-dokumenti li aħna prezentajna juru illi l-uffiċji ta' Mezzan du Monde u l-kliniki li jirċivu dawn il-pazjenti raw il-pazjenti li morru għandhom jimmultiplikawhom sid sitt darbiet. Kulħadd issa da qed jitlob fil-fatt kura tas saħħa Eh, bxejn u eh, dawn eh, il-numru ta' dawn il-pajizi, ta' dawn il-pazjenti zdit 50 fil-mija Qabel kien hemm ħafna nies li kellhom sigurtà soċjali li kellhom assigurazzjoni fuq is-saħħa u llum huma vulnerabbli. Forsi intom ma tafux li fil-Greċja jekk persuna tkun qiegħda għal sena għal sena sħiħa ma jkollha ebda dritt tal-kura tas-saħħa mbagħad jiġri ma jkun hemm ebda aċċess għas-sistema tal-kura tas-saħħa li per eżempju l-lum tiswa 5 euro bat eh, wara eh, l-euro il-trojka għettajt li din se tasal għal 25 euro. Ġifirina rritna najdilkom ftit dwar eh, il-disperazzjoni ta' dawn in-nies tal-ġenituri illi jiġu jarawna biex illaqmu l-tfal tagħhom tfal illi laqqas għandhom dritt ta' til-im għalla volja huma ċittadini grigi din hija ġustizja ħarxa u kera Aħna laqamna 8,000 tifel u tifla, ġifiri 8,000 familja li ma kellomx mezzi biex ilaqmu l-lulidom. Ġifiri, hemm tassew problema ta' ċess għal kura ta' saħħa u anki għat il-in ta' tfal. Irrit najdilkom u kol dwar l-ansjetà tal-anzjani illi huma obbligati jiexu binqas minn 300 euro fix-xar f'pajjiż fejn il-ħajja hija għolja daw qed jippruvaw ukoll jixtru l-mediċini tagħhom dan l-ammont ta' flus, dawk li għandhom mart kroniku, mart tal-qalb, diabete. Il-ħajja ta' kuljum huwa kalvarju, kalvarju. Għalhekk eh, irrid najdilkom u dwar il-bizat tal-persuni li mandom aċċess għal kura tas saħħa bxejn li iweldu tfal uh, eh, bil mod din jajdu li issa li rrit nitkellem iktar bil-mot. Skużawni, skużawni, jina mux imdorri illi uh, nitkellem uh, eh, fil-publiku, għan niprofa nitkellem bil-mot. Jina irrit naqsam ma'kom l-ansjetà ta' persuni illi lejxin ta' kuljum taħħom likel infakkarkom illi l-istat Grek jati uh, eh, fut uh, eh, eh, ikkel bxejn fl-iskejjel. Xfuq xiex qed nisħa hawnhekk, jiġifieri aċċess għal kura tas-saħħa għal dawk li huma l-iktar fqar qed iwassal għal uh, problemi soċjali li dal-waqt ma kunux nistgħu niġġestuhom dana kullimkien madwar id-dinja ma' mod partikolari fil-Greċja, il xenofobija il-razzizmu żdiedu ħafna fil-Greċja. Gruppi li għandhom idejat estremisti, għet sibu ħafna poċ fost iċ-ċittadini tagħna għallix għedin jibżaw mill-ġejjeni. Issa, rrit najdilkom dwar il-network tana, rridu naħsbu mill-bidu, nfasslu mod differenti il-sistema ta' ċess għal kura ta' saħħa. Aqraw il-dokumenti li prezentajnilkom, dan il-nuqqas ta' ċess se jiswa ħafna iktar mill-li kiku uh, eh, natu għacċess l-persuni li l-lum huma esklużi. Jena tabib, u eh, ma tantxina mitħla tal-istatistika ma dana kollu rrit najdilkom illi jekk problema tibqa injorata u ma sima nsibu soluzzjoni għalija tista tiswa ħafna ktar flus mill-li kieku aħna insibu soluzzjoni għalija l-arkan jista' u dak qed jiġri eh, fil-qasam tal-kura tas-saħħa jiena ma rridx nieħu ħin irrid niġbed l-attenzjoni tagħkom għal realtà ġdida, realtà illi qatt ma tajna każa uh, eh, saftit zminilu. Il-krizi ekonomika edha twassal ħafna nies biex eh, imorru minn pajis għalliħor fl-Unjoni Ewropea, ċittadini Ewropej li qed ifittxu ġejjieni f'pajjiżi oħrajn Ewropej. Dawn m'għandhomx assigurazzjoni fuq is-saħħa qed isibuha dejjem iktar diffiċli fl-Ewropa li kollom aċċess għal kura tas-saħħa mhux biss Griegi hemm Ispanjoli, il-Portugiżi, il-Bulgari, ir-Rumeni. il portugiżi il bulgari rumeni Jiġifieri din hija problema li aħna rridu nistudjawha sew għaliex qiegħda toħlo ostakoli għal eh, ċirkolazzjoni ħielsa u iktar u iktar mhix qed tagħti l-possibilità li l-ifqar nies qed iffittxu eh, ġejjieni aħjar li gawdu mis-saħħa tajba għandhom bżonn ta' aċċess għal kura tas-saħħa servizza u s-servizzi essenzjali. Biex nikkonkludi rrid ngħidilkom fuq it-talba illi dejjem edha tizdiet għal dawn il-mezzan du mond, persuni li mandomx fej joqodu, persuni li mandomx dokumenti, persuni illi jiġu għanna eh, u uh, ifittxu ħajja aħjar fl-Unjoni Ewropea ejjew illi ma nerġawx nibatu għom lura f'pajjiżhom idejhom f'idejhom għaliex dan ukoll huwa marbut mal-valuri stessi li aħna nħadnu fl-Ewropa. Dan huwa messaġġ li jgħid li l-Ewropa għada spazju ta' solidarjetà soċjali, ta' demokrazija li hija bbażata fuq valuri Ewropej essenzjali u fondamentali. Grazzi. Grazzi ħafna issa nagħti il-mikrofonu li t-tieni kellim tal-lum Imma issa mhux se nuża eh, l-artiklu 10 tar-regolament għaliex eh, hija Jacques Beres eh, kien ukoll wieħed mill-fondaturi ta' Mezzan du Mond u kien jaħdem ta' kuljum f'magħhom dawn issa. Naddi għal kellim li miss, Vice President tal-Education Council fl-iskola ta' studju għoljien u saħħa publika 10 minuti. Merci, Madame la présidente. J'ajouterai. Grazie, Signora President. Jena nishti illi. Eh, probabilment jina l-ek ijatawnek għadni kif meċċejt dan il-grupp ta' s-saxħa waċċess għal saħħa servizzi ta' s-saxħa għal konferenza kontra l-faqar l eskuzjoni soċjali li saret fil-bidu ta' Deċembru f'Pariġi, konferenza illi Eh, waslet għal pjan ta' ħames snin propju kontra l-esklużjoni li għadu kif ġiġi prezentat mill-Prim Ministru il-nar it-tnejn li għaddew. Meta ħna nitkellmu dwar kriżi, fi Franza, fil-qasam ta' s-saxħa bħalissa, nitkelmu dwar kwestjonijiet ta' fuq l-asbestos, l-antri konċezzjonali, l-influenza, eh, l-implants ta' sider u problemi bħal dawn ma il-krizi kriżijiet ta' saħħa u ma' iktar kriżijiet ta' uh, sup, uh, supervizjoni milli ta' nuqqas issa meta jena najt dan irrit najt uh, affarijiet oħrajn ukoll. L-ewwel ħaġa li rrit najt hija li meta aħna nanalizzaw is-sistema tas-saħħa Franċiża fir-rigward tal-kriżi Ah, maħniex qegħdin naraw li din is-sistema qiegħda tfalli m'hemm xi eh, nuqqas ta' offerta ta' servizzi tas saħħa jew mhux għax mhux qegħdin u flus. Għaliex fi Franza iċ-ċittadini tagħna huma f'sitwazzjoni differenti ħafna minn dik li qegħdin eh, fiha il-Griegi. Imma eh, l-estensjoni ta' tensjonijiet illi ilhom jeżistew fis-sistema tagħna. Ġifiri memx persuni illi mill-lum għal mux se jkollhom aċċess għal servizzi tas saħħa jew xie Eh, sistema illi edha turina li edin ifeġu eh, eh, tipi ta' mart ġodda. Iva, em ċerti tipi ta' mart li huma iktar prezenti fost gruppi partikolari tal-popolazzjoni imma xorta dawn huma każijiet ta' f'minoranza. minoranza mux se noqgħod fjom dawn l-affarijiet imma ma tinsewx illi aħna għandna sistema tas saħħa illi eh, tiswa ħafna flus nofqu madwar 12% tal-GDP fuq il-kura tas saħħa Aħna għanna sistema li hija soċjalizzata ħafna, għanna l-assigurazzjoni soċjali, eh, għax 15 il sena ilu għal dawk li jaqalgħu ftit flus u dawk li ma jaqgħux taħt is-sistema tal-assigurazzjoni soċjali għanna eh, kopertura tal-mart universali li tippermetti illi bċerti limitazzjonijiet dawn il-persuni illi huma li għandhom l-iktar diffikultajiet ċorta ikunu eh, koperti. Ma dana kollu, et naraw illi dejjem jissaħħaħ ehm, din id-differenza dan l-effett isu ta' imqas biex najdu l jax minnaħa edin naraw illi ehm, madwar 14% tal-popolazzjoni tagħna tgħix taħt il-limitu tal-faqar ġifiri jaqala winqas minn 950 euro fix xar anki qed naraw li popolazzjoni tagħna bħal bnadi oħra qiegħda tixjieħ madwar 15% tal-popolazzjoni edha propju eh, huma uh, morda għandhom uh, uh, diabete, kanċer u tipi oħra ta' mart kroniku. Umbat minna ħal-ohra għedin naraw li hemm l-immigranti, illi mandomx dokumenti, għandhom aċċess dejjem iktar diffiċli għal sistema tal-kura tas-saħħa. Issa, umbat in-naħa l-oħra tal-imqas, jiġifieri dan il-vojt illi qed naraw huwa dan ridna naqsu nefqa fuq is-saħħa deficit annwali huwa ta' madwar 10 biljun euro Aħna multiplikajna il-pjanijiet ta', eh, ta, ta dawn is-servizzi, kellna iktar nefqa fis-servizzi tas-saħħa, servizzi ta' prevenzjoni li huma inqas preżenti pal pereżempju anki fl-iskejjel. L-istess ħaġa fuq il-medicina fuq il-post tax-xogħol, il-kollettivitajiet lokali qed jippruvaw imma b'diffikultà kbira li jżommu sistema ta' protezzjoni mater eh, għat-tfal li għadhom ma jmorrux l-iskola propja. U eh, laqqas maħlaqna assigurazzjoni eh, għal dawk illi huma l-iktar vulnerabli. Qed naraw illi il-kriżi qiegħda tinħass iktar fuq sistema tal-saħħa illi qed għandha l-limitazzjonijiet ekonomiċi u mbagħad in-nies li huma fil-bżonn qegħdin dejjem eh, jiżdiedu. Għalek issa għedin aħna f-situazzjoni fejn għanna popolazzjoni eh, pjuttost pjuttost ira li għandhom livell ta' ħajja ta' saħħa li hija eh, inqas li huwa inqas tajjeb. Xifisser dan? Ġifiri dawn normalment eh, ma jmorrux għant it-tabib, ma jmorrux jiċċekjaw għajnejo, ma jmorrux għant id-dentist dawn di għoddu dejjem it-tawlu, jġifiri eh, madwar 17% ta' dawk li huma l-iktar fqar, ma jmorrux għand it-tabib għal dawk li eh, la jgħalaw eh, fl-iktar flus, morru, per eżempju, jidumu ma jmorru għand it-tabib ma biss 5-6% minnom. Jiġifiri anki skont it-territorji qed naraw li hemm differenzi dawk it-territorju ma iktar sinjuri u dawk fejn l-aċċess għal kura tas-saħħa qed isir iktar diffiċli. Hemm ukoll grupp li huwa eh, vulnerabbli li għal daqstant huwa iktar resposta riskju persuni li ma jaħdmux persuni illi għandhom kontratti ta' xol osra ħafna u għallek m'għandhomx assigurazzjoni fil-kontrat ta' xol tagħhom persuni li dejjem joqodu jipposponu eh, l-aċċess għal kura tas saħħa ma jmorrux għandi t tabib allura x'jiġri sitwazzjoni tagħhom tmor mill-ħażin għall għar u fl-aħħar minuta meta ma jfilħux iktar immorru l-emerġenza l-isptar għax bxejn imma mbagħad mill mill-banda l-oħra peress li m'hemmx prevenzjoni eh, l-ispejjeż imbagħad fl-aħħar mill-aħħar jispiċċaw ikbar. Il-kollega Grek ukoll qal illi hemm grupp ta' nies ukoll illi eh, bil-persuni li m'għandhomx dokumenti fiż-żoni rurali hemm eh, l-anzjani li jiexu fi żoni rurali li mandomx aċċess faċli għal kura tas saħħa Għamnek kiena naqbel ma dak li għalli l-kollega ti għagrik f'żewċ territorji partikolari f'Majot u anki fil-Gijan għalix emmek il-situazzjoniet u koll huma diffiċli dawn huma territorji franċiżi imbeda. U anki minħabba il-krizi eh, il-gvern franċiż għadu kif id-deċida fuq sensila ta' miżuri u li implementa dawn il-miżuri l-ewwel idea il-politika miex edha immirata lejn il-persuni li huma l-iktar f'diffikultà imma li eh, jisħa fuq eh, il-ġlieda kontra l-inugwaljanzi għall-aċċess tal-kura tas-saħħa, ġifieri mhux qiegħda mhux qegħdin jiġi żviluppati miżuri speċifiċi ma li dawn il-miżuri speċifiċi jkunu inklużi f'politika iktar wisq. Umbat rridu koll naqsu l-spejjes eh, għal kura tas saħħa għal dak li huma l-iktar fqar u nollu il-livell ta' kopertura universali madwar mittelf persuna li jridu jkunu koperti aħjar permezz ta' dan l-iżvilupp edin nisħu ħafna fuq il-kwistjoni ta' dawn il-persuni illi eh, ma jużux, ma jużawx il-mekkanizmi għalix huma eh, komplikati wis, għalix jistħu, jistħu illi jammettu li għandhom bżon għal eh, ta' dawn il-mekkanizmi, dawn huma jirrappreżentaw bejn 10 u 24 fil-mija Umbat irridu koll insaħħu ċertu servizzi bażiċi pal per eżempju l-akkoljenza ta' persuni vulnerabli biex dawn jitħlu f'sistema ta' kura tas saħħa f'loġika li aħna nsejħu la mainstreaming. Ġifri, dawn l-elementi kollha qed issir evoluzzjoni. Nikkonkludi billi ngħid li l-Ewropa permezz dawn il-mekkaniżmi tagħha, l-Ewropa ma tantx hija preżenti fil-qasam tas-saħħa fi Franza. Huwa setturi li l-Ewropa tinvesti fih l-Europa edha iktar tisħa fuq il-nuqqas ta' deficit milli eh, illi itnaqqas l-inugwaljanzi għall-aċċess għal kura tas saħħa Europa illi kieku gwadanja jekk tisħa iktar fuq il-kura tul fuq eh, eh, meda ta' żmien twila u illi terġa tpoġġi fuq l-agenda politika b'mod iktar konċentrat il-kwistjoni tal- uh, kura tas saħħa tal-persuni anzjani u forsi anke li tistaqsi dwar eh, x'se tagħmel dwar il-persuni immigranti dak li m'għandhomx dokumenti din hija xi ħaġa li tinħass iktar f'pajjiżi oħrajn imma fi Franza wkoll aħna konxi minna. U eh, minn dak il qal il-kollega tiegħi Grek għal xina naf is-sitwazzjoni fil-naħat isfil tal europa mbagħad hemm ukoll eh, is solidarieta Ewropea u mhux biss solidarjetà li naħsbu fuqa fir-rigward tal-kura tas-saħħa imma hija xi ħaġa li trid issir realtà. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, grazzi tal-li għattilna eh, xini l-situazzjoni f'pajizek u il-proposti tijak għal-level Ewropew. Sur il-Segretarjat Ġenerali tal-Assoċjazzjoni Ewropeja. ta' dawk li jiprovdi servizzi eh, lil um, servizzi eh, li għandhom dizabilta. Grazzi ħafna Sinjura Ċer, nishtiq nirringrazzja dan il-Kumitat tal-li um, ġejt eh, mistieden u um, li nista' jiena nitkellem dwar l-impatt tal-krizi fuq is-sensur u għandkom PowerPoint presentation u nittama li se tkunu tistgħu issegwu l-intervent tiegħi għal kemm is-servizzi soċjali eh, l-kompetenza tagħhom fuq l-istati membri importanti li dan il-Parlament isegwi dak li qed isir peress li dak li qed isir bħalissa qed iwaqqaf qed jikkawża dannu l-implementazzjoni tal-istrateġija 2020 u l-politiki wkoll. Il-potenzjal ta' tkabri ta' dan is-settur mhuwiex użat bħalissa tnaqis mhux qed isir b'mod intelligenti u l-affarijiet li qed isir isiru mhumiex inklusivi f'dawn l-10 minuti li għandi għad dispożizzjoni tiegħi se nużhom sabiex naqsam magħkom id-data li nġabret eh, mill-organizzazzjoni tiegħi li ASPD imma se nitkellem ukoll dwar il-materjal miġbur mill-ċentru Europo eh, mm, l-European Foundation Center u tistgħu mbagħad tirċievu kopja ta' dan il-fuljet fl-entrata ta' din l-awla. Ejja nħarsu lejn l-impatt ta' din il-kriżi fuq is-servizzi ta' poċ ta' jinuna. Aħna eh, dan il-monitoraċ bdejnieh fl-2009 u jkunkludejna li hemm tlet tipi differenti ta' impatt li hemm rabta bejnietom. L-ewwel u qabel kollox is-sustenibilità ta' settur, it-tieni id-disponibilità u mbagħad il-kwalità u l-innovazzjoni il-kila ta' settur. U fuq ix-xelluk eh, ta' dan l-slides tistgħu taraw data ġejja minn ejjun differenti dwar is-sustenabilità. Fl-Ewropa kollha naraw tnaqis fil-budgets eh, disponibbli kemm mill-fondi privati kif ukoll dawk pubbliċi sabiex niżviluppaw is-servizzi. U hawnhekk qed nitkellmu wkoll dwar tnaqis fil-budgets għall ħlasijiet diretti u wkoll għal eh, sistemi ta' appoċ dwar disponabilità et naraw li fl-Europa kollha hemm ammont li qed iżidu ta' nisfu l listi ta' stennija ma qed naraw imma żieda fil ħtiġijiet il-popolazzjoni tal-Ewropa tixjih imma naqis fis-servizzi minħabba tnaqis fl-infiq u xaġa allarmanti f'ħafna każijiet servizzi żgħar u innovattivi jiġu mill-quta iktar mill-kriżi minn eh, dawk eh, is-servizzi eh, iktar tradizzjonali binqas saħħa. Issa naslu għat-tielet sa fit-tielet livell il-kwalità ta' organizzazzjonijiet ġiet mill-quta mill-kriżi qed naraw fl-Ewropa kollha tendenzi li um, istituzjonalizzazzjoni um, li terġa tiġi introdotta mnis li jerġgħu jkollhom imorru ġa dawn l-istituzzjonijiet vera kbar u s-servizzi qed limitaw l-appoġġ għal dak li ingħata fl-40 ħames sanijat ġifieri li jitmawhom u jingħatfu biss minn li nagħtuhom il-kura b'mod korrett ġifiri bħala impatt tal-kriżi fuq dan is-settur hemm impatt enormi eh, li għandu x'jaqsam ma' sustenibilità, disponibilità u kwalità. Dwar it-tieni tħassib nixtieq naħsam ma'kom huwa l-impatt ta' dan fuq l itenti ta' servizzi. Mela fis-settur tiegħek nitkellmu dwar persuni b'diżabilità. Hawnhekk qed naraw li l-kriżi ekonomika hemm ir-riskju li ssir kriżi ta' drittijiet tal-bniedem qed naraw li l-opportunitajiet ta' impjieg għal persuni b'diżabilità dawn huma limitati ħafna hemm tnaqqis kemm fuq is-suq tax-xogħol miftuħ kif ukoll fi impjieg b'appoġġ dawn l-offerti eh, madhom xem u qed naraw li persuni b'diżabilità l-aħħar li daħlu fis-suq tax-xogħol issa huma l-ewwel li ħarġu mis-suq tax-xogħol dwar l-edukazzjoni inklusiva l-iktar strument eh, poter sabiex aħna nippromuovu sorteċa inklusiva u sabiex aħna nifaċilitaw l-aċċess għas-suq tax-xogħol qed naraw ukoll li f'ħafna pajjiżi programmi tajbin li promuovu l-persuni b'diżabilità fl-edukazzjoni mainstream twaqfu nista' ngħidilkom ħefni eżempi Eh, l-iktar eh, zvilup, per eżempju, li rajna fil-Portugal u zviluppajna sistema eh, tajba imma issa twaqfet dwar il-lejxin indipendenti, t tillet aspet li huwa importanti ħafna l-persuni b'diżabilitat naraw tnaqis fil-budget sal-lajnuna personali għet naraw waqfa fil-pjaniet riforma kif ukoll il-pjaniet għall-istituzzjonalizzazzjoni u kif diġa għettilkom għet naraw Zvilup Zvilup li uh, huwa ta' bilħa uh, ċar iktar servizzi uh, innovativi li qed inqataw barra iktar jiġifieri mis-servizzi l-oħra. X'inhu huwa l-impatt ta' dan fuq l-ispejjeż għal persuni b'diżabilità hemm inqas servizzi disponibbli dan nistgħu naraw imma naraw ukoll li il- um, il-proporzjon jew l-ammont li persuna b'diżabilità trid ħallas għal servizz dan l-ammont qed jiżdied u fl-Ewropa kollha u qed naraw ukoll li il-kura informali, il-familja dawna għandhom bżon dawna għandhom bżon u ma jikontribuixxu u dina problema l-familja, familji, eh, familji għawnek ħejan kunu ċarret, nitkelmu dwar l-omijiet, l-omijiet għet jirriskaw li jitilfu eh, xol taħħom minħabba l-fat li jirridu jihdu xsib eh, tfal taħħom jew l-adulti b'dizabilta. U jena għalek naħseb li dan huwa żvilupp uh, ta' diqa. U issa nissa nkellimkom dwar l slide li miss għetja għal konvenzjoni tal-ġnus maquda fuq id-drittijiet ta' persuni b'dizabilta, konvenzjoni li daħlet fis seħħ fl-2008, aħna mxejna mill-approċċ paternalistiku lejn approċċ bazat fuq id-drittijiet tal-bniedem. Aħna naraw persuni b'diżabilità bħala eh, persuni li għandhom id-drittijiet din il-krizi il donna et eh, mela ta' fetwa eh, dan l-approċ qed immorru lura dawn il-persuni qed narawhom bħala vul vulnerabbli u bħala eh, mhux li mhumiex kapaċi jiena tkellimt ma' persuna persuna li għanda xie 40 sena u kellna laqa ġewwa Praga u dil-persuna għalt li ftit snin ilu il-persuni kienet iħarsu lejja kienu qed jaħsruni u imma issa qed jgħidu li inti qed tieħu il-flus tiegħi, inti qed tiswa l-flus lis-soċjetà Ġifiri din hija bidla enormi u dana jista' jkollu impatt impatt fuq medda twila ta' żmien kif aħna pala soċjetà nħarsu lejn in-nies b'diżabilità u kif inħarsu lejn dawk li għandhom bżonn l-appoġġ fi soċjetà tagħna sabiex ikunu jistgħu huma jikkontribwixxu jieħdu ħsieb fis-soċjetà. Imbagħad hemm in gwaljanza wkoll li qed tikber fil afċessa għas-servizzi dak li qed naraw aħna u dan għaddeġa indirajt għajniħ il-lunga glazzja fil-livelli ta' tħul. Iktar ma trid kontribuċi kontribwixi servizzi ovvjament iktar ma tħul tijak ikun importanti imma qed naraw in-negwaljanzi wkoll li qed jiżdiedu bejn il-gruppi vulnerabbli differenti u f'dawn il-gruppi qed naraw ukoll li persuni speċjali bi disabilitajiet intellettwali, problemi tas saħħa mentali u qed naraw in-negwaljanza li n negwaljanzi li qed jikbru hemmhekk ukoll. u ukoll naqsam ma'kom eh, grupp vulnerabli li tasbis aħna u qed nitkellem dwar dawk li jappoġġaw, dawk li jeħdu ħsieb il-care workers u anka qabel il-kriżi diġà kien hemm differenza kbira bejn il-livelli ta' salari fis-settur tal-kura u ta' min jieħdu ħsieb u impjiegi eh, simili fis settur oħrajn hemm differenza ta' 25 sa 30 fil-mija fid-dħul 25 sa 30 fil-mija. U u s-situazzjoni qed tmur mill-ħażin għall-lar għalhekk dawn il-care workers eh, qed isiru eh, nies li qed jaħdmu il-grupp ta' nies li qed jaħdmu imma xorta li jibqgħu fqar. Il dawk il li jieħdu ħsieb fuq livell informali, il-familja, il familja ħafna drabi jisiru iktar vulnerabli, jitilfu l-impjeg tagħhom, jitilfu it-tħul u jispiċċaw ukoll li uh, ikunu jispiċċaw jisiru f'qar nisfoqra. Fir-Rumanija, l-Bulgarija, l-Olanda, l-Ungarija, Franza, l-Ġermanja, Em, iva, modelli ġodda ta' servizzi eh, li ġew żviluppati mill-NGOs, mill-servizzi pubbliċi, minn atturi oħrajn. Ħafna minn dawn is-servizzi innovattivi waqfu eh, jew ma setawx jibqgħu ikunu żviluppati minħabba il-kriżi eh, tnaqis ġifiri fil-fondi kienet problema kbira. Issa nitolbu sabiex ikun hemm innovazzjoni. Ikolli ngħidilkom li fis-settur tiegħi hemm tħassib serju dwar din eh, l-innovazzjoni soċjali, eh, eh, donna buzzword, eh, niskuza ruħi ma'kom, ma jena ħanajt li fil-settur tijaj, em sentiment, em ħzib li l-ewel tinqatel it-teġiġa u issa qed nitolbu li jatuna bajt li kun itjeb u aħjar kien hemm iktar innovazzjoni fis-settur imma il-miżuri ta' austerità fil-maġġoranza tal-pajjiżi waqfu din ix-xejra u dawn l-iżviluppi pożittivi. Għalhekk għalina l-innovazzjoni importanti u aħna lessi li nappoġġaw l-inizjattivi tal-Parlamentu tal-Kummissjoni f'dan ir-rigward imma ma nix nitkellmu biss dwar it l tal-ispejjeż u li nifranklaw il-flus imma rridu nifukaw fuq il-kwalità ta' servizzi iktar inklużjoni u li nagħtu iktar saħħa lil persuni b'diżabilità jew gruppi oħrajn fis-soċjetà tagħna. Palla l-ħar slide tiegħi u nittama li qatt fadalli ftit sekondi, Iva Sinjura Ċer, Iva fadalli ftit sekondi, grazzi, grazzi ħafna l-Unjoni Ewropea x'tista' tagħmel. Jiena naħseb li hemm għażliet alternattivi differenti, jiena naħseb li vera kruċjali li l-korpi tal-Unjoni Ewropea l-entitajiet jieħdu pożizzjoni ċara dwar l-effetti tal-kriżi fuq eh, dan is-settur u l-impatt ta' dan it-tnaqqis fil-finanzi fis-settur u dan il-Kumitat jista' jagħmelek, il-Kummissjoni tista' tagħmelek u l-Parlament ukoll. Mod, eh, per eżempju, tinaqdu ma' u tappoġġaw ir-reżoluzzjoni li ġiet eh, proposta mill-bibtajn mm, imma hemm possibiltajiet eh, oħrajn, ġifieri bibtajn u oħrajn. Imbagħad, pereżempju, il-Kummissjoni tista' tipproponi tnaqis intelligenti għal dawk is-servizzi li promuovu iċ-ċittadinanza attivi l-innovazzjoni, l-attivazzjoni ma jkunx hemm eh, tnaqis hemmhekk il-pakkett tal-investiment soċjali mod kif it-tielet eh, ġifieri proposta dwar kif nistgħu naħdmu fuq dan il-kwistjonijiet għandhom eh, jindirizzaw disponibilità kemm hemm aċċess kemm huwa possibbli li tħallas u tifinanzja irrid ikun hemm l-appoġġ ta' innovazzjoni mill-eruq fuq dan il-livell għax l-affarijiet li jagħmlu servizzi tas saħħa u soċjali differenti minn negozju kompanija din hija karatteristika vera importanti ta' sistema tajba ta' appoġġ fil-qasam ta' servizzi soċjali u s-saħħa mbagħad it-tielet. l-Unjoni Ewropea tisfrutta s-sett settur u il-possibilità ta' ħolqien ta' impjiegi. Aħna ma nistawx pereżempju insibu żgħażagħ li jixtiequ jaħdmu f'dan is-settur minħabba l-kondizzjonijiet dajfa ta' xogħol u hemm problema mek hemm diskrepanza naf li li il-Parlament Ewropew jaf li hemm dialogu ta' soċjali għal hairdressers imma mhux għas settur soċjali, settur li qed jimpjega jim elf nis iktar minn mis-settur liħor, iġifiri tajp li kunem dialogu għal dan is-settur soċjali ma laħar mux eh, l-inqas li nużaw l-istrumenti, riċerka, l-odda differenti u l-Unjoni trid tagħtina għajnuna sabiex nippromuovu dviluppi eh, imsejsa fuq ir-riċerka u eh, l-innovazzjoni. Nittama li n-naxi li nikontribwixi u nittama li ħansif bu aħna għallejat f'dan il-parlament sabiex nġildu kontra l-effetti negattivi tal-krizi. Grazzi ħafna, Iva ninsab ċerta li għandek ħafna alleati, fux li mux il-maġġoranza l-ħin kollu, imma l-fat li inti hija tawnek sabiex tati eh, il-prezentazzjoni dan is-smieħ, iġifjiri li min jimpurta ħafna dan il-sujġett u eh, jiena sen kompli namel pressjoni fuq it-tema l-aħħar missiden eh, Godwin, u s-sur Frank Godwin. Ħanadilek il-mikrofonu għal 10 minut. Very much. Grazie ħafna, Iva, napprezzaw din l-opportunità, nishtiq ninaqat mal-kollegi eh, li tkellmu fuq il-panel jena Iva vera nista nifem l-affarijiet li jintqalu u nixtieq ngħidilkom li aħna nirreprezentaw minni eh, min ħsieb fuq livell informali ġifiri fil-familja persuna li tpoġġi um, u tati ħafna kura, ħafna ħsieb għal medda twila ta' żmien il-persuna oħra. U f'dan il-kuntest nistgħu aħna ngħidu li f'dan il-livell u dan it-tip ta' kura e, ġifieri min jieħu ħsieb fil-familja dan irrappreżenta 80% tal-kura fl-Ewropa meta nqablu mal-kura e, fl-istituzzjonijiet, fl-isptarijiet, fiċ-ċentri, ġifieri ħafna mill-kura qed tingħata mill-familji fl-Irlanda qed nistimaw il-valur li jkun xi 4 biljun euro kull sena imma fir-Renju Unit qed nitkellmu dwar 120 biljun fis-sena għalhekk qed nitkellmu dwar livell enormi ta' input, iġifiri s-servizzi tas-saħħa l-kura ta' saħħa kieku dana jikrolla kieku dawn innis ma jkunux jaqdu dan ir-rwol iġifieri xi ħaġa vera importanti u vitali għall-ekonomiji tagħna u għas-servizzi tal-kura ta' saħħa. U ħafna eh, minn dawn li jieħdu ħsieb jaħdmu wkoll għall-flus iġifieri hemm riperkussjonijiet għal minn ħaddimhom li dawn ħaj jitilfu il-ħaddiema tagħhom ta' valur hekk kif iridu jieħdu ħsieb ħafna iktar hekk kif il-pressjonijiet fuqhom jiżdiedu iġifieri l-livell tal-kura dana jaffetwa l-ekonomi, eh, il-kumpani, il-persuna stess u l-persuna li qed tirċivi din il-kura, din lajnuna forsi il eh, persuna ħat tispiċċa ġo istituzzjoni jekk il-persuna li qed tieħuħsibha eh, tispiċċa ma tistax tagħmel dek. U ħafna mill-carers li qed jaħdmu ta' spiss jaraw li hemm konflitt bejn l-impjieg tagħhom u l-xogħol tagħhom li jieħdu ħsieb persuna oħra id-dar u ħafna nis jippruvaw jippruvaw ukoll jieħdu ħsieb eh, b'mod transkonfinali ukoll jew fuq distanzi kbar irridu ukoll inħarsu lejn il-punto di vista ta' Mpik minnaħa naħa ta' min jieħu ħsieb u oħrajn xi 25% tal-carers huma carers first time li jaħdmu ġoddar jiġifieri jagħtu livell li ta' kura u għajnuna qed nitkellmu dwar 80 sija fil-ġimgħa u iktar u ħafna li qed jagħtu lajnuna għall-24 sija kuljum għax il-persuna pereżempju eh, li għandha l-problemi, kollha problemi fl-irqat u eh, ġifier qed nitkellmu dwar ammont konsiderevoli ta' persuni li huma involuti u l-lek il-flessibilità tal-kura u tal-ħsieb Dartmouth. U eh, xaġa importanti, punti ħor nishtiq najdilkom li ek kif il-level ta' kura kem għal dak li għandu xaqsam l-lokat kif ukoll il komplikazza ek kif dawn jizdidu, ek kif ukoll il-perċentuali ta' nisa li jett din il-kura ġifiri dan huwa aspett importanti li n-nisa jem il-riskju li jitilfu il-xol taħħom għax huma ikollom bżonn ikatru il-level ta' għajnuna li jatu minnajr ma jirċivu appoċ xira eh, mill il-periklu hemmhekk. It-tranzizzjoni mill eh, kura fl-istituzzjonijiet stariżijiet eh, nursing homes eh, il-tranzizjoni minn dawn għal kura fil-komunità dina taffetwa il um, persuna li jett teħuħsib mot informali. Mela, nix intikom xie ċifri fil-sistema tana tal isfarijiet issa t-tejbu l-proċess, irridu nil-għaw dan il-pass, nismu musat jispiċċaw l-istar, jibqaw l-istar għal-testijiet li jistaw jihdu ġranet jew ġematum bat wara Mm. per eżempju operazzjoni jibqaw l-istar eh, eh, fl-Europa kollha tinaħu din il-sistema u l-persuni timorru għal testijiet tagħhom bħala outpatient jew per eżempju l-ewwel ġurnata meta jkunu ammessi fl-istar u qed jistudjaw ukoll il-home care ġifieri il-kura fid-dar qed jieħdu ħsieb il-qraba tagħhom u mbagħad dawna il-persuni li jirċivu testijiet u jew operazzjoni jibqaw jimorru id-dar sabiex jistriħu jirkupraw mux jibqaw li ġal-istarijiet unbat li nbatlu il- um, s-sodot għall-istarijiet u sabiex ikunu jistow jgħatu iktar servizzi lill-konsumaturi uh, għalek dawn um, ikunu tal ewwel il jekk ħajkollhom bżonn il-sodot um, fil-nursing homes u uh, imma il-persuna li uh, qed tieħu ħsieb u għandha bżonn pereżempju naqra mistrieħ fil-respite, ġifiri din il-persuna ma tkunx tista' tuża ta' spiss dawn eh, servizzi għax is-sodda ingħatat lil xi ħadd ieħor. U u hemm valutazzjonijiet li qed isiru imma ta' spiss il-pressjoni titpoġġa fuq il-persuna li qed tiħoħsib u hemm nuqqasijiet hemmhekk dwar in-nursing homes dawna hemm iktar pressjoni fuqhom sabiex jipprovdu kura fuq il-level oli, għalek għet naqsu il-numru ta' sodot għal livelli differenti ta' kura kif ukoll għal respite, għal mestri, ġifiri dawn kienu u huma importanti ħafna għal min qed jieħu ħsieb mbagħad punti ħor il-nursing homes hekk kif dawn qed jispiċċaw ta' pressjoni sabiex eh, dawn eh, jipprovdu Eh, iktar eh, kura tal livell u li dawn qed u ukoll biftit sodot u taħt iktar pressjoni. U eh, il-kura speċjalizzata dinna ukoll diffiċli issa il-persuna il-raba diġa qed jagħtu uh, id-dar imma ħatmu qed jinkwieta imma mbagħad meta mbagħad il-persuna tispiċċa taħt nies professjonali u nis li jeteħlu dan il-livell ta' kura u għatjajt dawn l-affarijiet huma wissi komplikati jiswa ħafna flus. Mbagħad it tini ħaġa eh, għandna nilqgħu dan il-pass l-użu ta' teknoloġija issa biex napoġġaw lil dawk li eh, ma set jgħixu dar li qabel ma setawx jgħixu id-dar. L-importanti li jibqgħu id-dar jgħixu id-dar ikollhom eh, inqas appuntamenti l-istar forsi jmorru ġo ċentru lokali sabiex jagħmel dan. Dan xi ħaġa importanti bekk il-pazjent u min qed jieħu ħsieb jingħataw appoġġ xira u u taħriġ u speċjalment servizzi ta' eh, appoġġ kif ukoll il-respite il, eh, eh, kura sabiex il-persuna li jettiħu xsib tisriħ u għazliet differenti u il-level ta' appoċ dana e, fid-dar e, ġifiri dan il-level jista jitkattar imma ma jkunx hemm servizzi addizzjonali li jingħataw lill-familja sabiex jiġu majjuna. Punt ieħor il-level ta' e, kura li ħadna qed insibu li dawn il-carers qed jipprovdu qed isiru iktar kompless, pereżempju l-ammont ta' mediċina e, e, u l-mediċina li persuna trid tieħu dan ir-reġim huwa kumpless ħafna u mbagħad hemm e, il- proċeduri u koll jisiru, per eżempju, tekniċi pal eżempju id-dialzi, eh, id-dar li jgħatu għamlik il-sistema PEG u eh, ta' spiss ma jkunx hemm poċ ehm, xira u meta jkun hemm il-problemi u ehm, il-persuna li qed tieħu persuna ħrab mod informali li jkollha bżonn eh, tilqa għal-problemi jekk jkun hemm persuna b'diżabilità ġo wheelchair per eżempju tkun qed tieħu omma, omma li wkoll tkun ġo wheelchair, per eżempju, il-persuna t-tiħu għamma l-istar u s-servizzi ma setawx dawna jatuwa għajnuna sabiex tamel dan kella bżon ija stess s-sip rizorsi permezz ta' korpi volontari ħbib u, u servizzi tal-istat. Ma ija kella bżon tamel dan weħeda imma dawn l-affarijiet kellhom bżonn isiru għal għaxija diġà qed tagħti din il-kura full time fid-dar għal kemm għandha d-diżabilità hija stess. U issa il-puntri oħra taħt dan l-ambjent u kol taħt dawn l-affarijiet jena nixti u kol issa li nimxu għal tnaqis li jtisir fi situazzjoni zvantaġġata eh, li ħossu pala invizibli hemm tnaqisa eh, fis-servizzi home help lajnuta li tingħata d-dar u hemmhekk hemm is-sitwazzjonijiet li fejn il-gvernijiet li qed jgħidu li qed jagħtu iktar flus lil dawn is-servizzi. Eh, per eżempju, familja jkollha ħames sija ta' dawn is-servizzi id-dar skont valutazzjoni imma issa ħadu xi sija jew tnejn mingħajr evalwazzjoni superfiċjali ġifieri mbagħad e, imma il-livelli ta' dependenza tal-persuna tkatru u dana tneħħas biex e, e, dawn is-satejn żejda jiena taw il-persuna oħra. dan huwa approċċ fuq meta qasira ta' żmien u ma jkunx qed jagħmilna ġid għaliex kun qed ipoġġi aktar pressjoni fuq il-carriers u sibna wara riċerka oġġettiva illi persuni qed ibatu iktar minn stress u minn aktar pressjoni fuqhom. Għalhekk hemm ukoll tnaqis flottijiet li qed jingħataw lil carers tal-respite care u hemm tnaqis fil-flus illi jingħataw għal eh, kura tas saħħa li tingħata fid-djar sabiex tippermetti l nies b'disabilità illi jibqgħu jgħixu id-djar u uh, iktar nies qed jiġu inqas nies qed jiġu eligibbli għal dawn il-medical cards u qed ikollhom bżonn jistennew iktar iktar żmien twil sabiex issir valutazzjoni ta' sitwazzjoni tagħhom barra minn hekk in-nies illi għandhom dritt għal eh, għal entitlement raw illi eh, f'każijiet pereżempju ta' Spanja eh, l-ispejjeż eh, saħan sitra bitlet darbiet barra minnek il-kontijiet tawlu tal-ilma u kol qed jistietu barra minnek. Il-problema illi memx armonija, armonizzazzjoni bej dipartimenti fuq livell reġjonali u lokali, għalhekk issib li n-nies ikunu ntbatu mill-isptar eh, u per eżempju eh, f'każ ta' s-sip illi eh, il-persuna eh, f'daqqa waħda tintbat mill-isptar tinsapruħa waħda id-dar u trid eh, titgħallem x'għandha tagħmel fis-sitwazzjoni tagħha. U fil-fatt il-fondi tas sena jkun qed jispiċċaw fil-Lulju għaw Wissu ehm, u ehm, il-nis ikun qed jiġu posposti għas-sena ta' wara. Dinja tassew situazzjoni kwetanti meta wieħed jaħseb li dan qed jiġri f'dik il-parti tas-soċjetà fejn ehm, il- eh, għandek eh, professjonisti illi eh, fl-aħħar mill-aħħar tal-ġurnata huma dejjem qed jidħolhom salarju anka jekk huma ma jkunux xamlu l-aqwa xogħol possibbli stress u l-problemi qed jintafaw fuq dawn il-carers. Barra minn hekk, it-tnaqis fil-impjegati qed iwassal għal mm, għal fatti li l-entitlements qed jiġu imdewma ħafna ma jingħataw u d-dinja xi kultant tattika sabiex jiġu frankati il-flus, eh, sabiex il-nis ikolla ċittadini kolom jitolbu, jitolbu għal darba darbtejn. U dawn l-appelli għal flus idumu sitxur 12 xar saħan sitra. Eh, jekk joġbok għasal għal konklużjoni. Mela, barra minnek, issib kazijiet fejn ċittadini qed jħossu eh, pressjoni fuqhom fil-flus li nataw anka meta jkunu qed jieħdu ħsieb e, il-persuni eżis għalihom anka n-nurses qed iħossu dan it-tnaqqis. Għalhekk issa naddu għal l-affarijiet li jistgħu jsiru f'dan il-punt. L-ewwel qabel kollox hemm jekk joġbok kun tassew e, fil-qosor għaliex problema, edana problema ta' ħin. Iva, fil-qosor ħafna, zewċ jew tlet punti l-ewwel qabel kollox hemm nuqqas serju ta' informazzjoni għalhekk ta' kollu li wieħed jista' jagħmel sabiex ir-riċerka titjieb u l-informazzjoni tkun aħjar ikun pożittiv. L-Eurostat għandha rwol importanti dwar dan, importanti jinformaw ruhom dwar ir-rwol tal-carers. U l-istatistika eh, ta' dan it-tip hija utli ħafna però mhux dejjem qed issir. Dak kollu li nistgħu nagħmlu biex inneqsu l-effett tal-fattur silo eh, ikun eh, kontribut importanti barra minn hekk li nixtieq ngħidilkom huwa illi dak kollu li nistgħu nagħmlu sabiex niżviluppaw livell ta' politika komplessiva sabiex ninkoraġixxu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 il-kellima li mess. Kun kelli xew ilu kun enormi. L-ewwel qabel kollox, Sinjura President, eh, nixtieq ngħidlek illi jiena tasew kont eh, imħasseb meta smajt dawk il-kummenti għax hawn qed trisqu eh, kummenti illi li huma dwar tħassib prinċipali tagħna bħalissa qed naraw it-tifrik ta' uħut mill-bażi tal-Unjoni Ewropea. Eh, xi ftit kummenti un mbagħad żewġ mistoqsijiet. L-ewwel kumment mill-esperjenza personali tiegħi Spanja hija bħal laboratorju illi qed naraw mhux biss fiha l-effetti tal-kriżi, iżda kif qed naffrontaw din il-kriżi. Um, dawn il deċiżjonijiet politiċi li qed jittieħdu qed jaffettwaw lin-nies, iċ-ċittadini qed jittieħdu d-deċiżjonijiet illi huma kompletament żbaljati illi wieħed eh, jelimina trasport għal nismorda U il-krizi qed tintuża bħala skuża għal serja ta' deċiżjonijiet bħal pereżempju l-privatizzazzjoni. Fi Spanja, pereżempju, li qed naraw huwa mhux biss eh, ġestjoni uh, ħażina ħafna tas-sistema finanzjarja, issa s-sistema kollha qed sejra uh, eh, il bahar Um, serje ta' ċittadini li għandhom bżonn jiġu trattati u jingħataw kura Eh, tas-saħħa. Kollox qed qed nippruvaw nagħmlu minn kollox eh, sabiex nifrankaw ftit euro. Eh, qed nispiċċaw b'nies morda li ma jistgħux jixtru l-mediċina sabiex ifiqu mill-mart tagħhom. Dawn ser ikissru kompletament is-sistema, sistema li hija bbażata fuq id-drittijiet, id-dritt għal kura tas-saħħa u il-kura ta' saħħa u il-medicina qed jimbidlu eh, f'attività kummerċali il-problema ser tkompli anka jekk eh, namlu u nieħdu suġġerimenti li inti tajtna dawn huma attakki eh, ideoloġiċi u soċjoloġiċi. Il-mistoqsija tiegħi hi x'in x'ħajkun il-valur ta' dawn it-tnaqqis Kem swilna dan it-tnaqqis fis-saħħa jekk pereżempju in-nies morda ma jiġux ma jingħatawx kura tas-saħħa. Ħammorru lura lejn pereżempju it-tuberkolosi, ħajżdiedu il-mar ħajżdied il-mart kronoloġiku. Ehm, u issa ġiġa qed naraw il-trasmissjoni ta' dawn it-tip ta' mart minħabba nuqqas ta' kura tas-saħħa. Għalhekk, kemm qed jiswilna dan it-tnaqqis fis-settur tal-kura tas-saħħa. U l-aħar punt, il-Greċċa, l-Portugal, pajjiżi oħra, l-Ewropa mhux biss qed timplementa ħafna miżuri, qed tkompli eh, titfa' il-sistema aktar lura. E, In-nies, iċ-ċittadin, kif qed jaffrontaw da kollu? Kif qed jirreaġixxu għal dan kollu? Fi Spanja għandna problema serja dwar dan għandna reazzjoni eh, permezz ta' grupp politiku. Iżda Iżda il-vuċi tal europa xini u kif qed tilħaqkom din il-vuċi? Sur Murphy u Signora Markin. Iva, grazzi Signora President, l qabel kollox nixtieq nirringrazzja ħafna l-erba kellima li kellna għaliex taw stampa ċara tal-effetti tal-kriżi eh, fl-Ewropa. U kif eh, iċ-ċittadini uh, u ċerta gruppi politiċi vulnerabli, kim seħa gruppi vulnerabli, qed jiġu affettwati. Vulnerabli għal sempliċi mod ta' kif qed titrattom is-soċjetà. Mem xejn uh, illi jiġi um, vulnerabli essa dawn il-persuni, jekk mhux kif is-soċjetà qed titrattom. Li laqatni huwa li hemm serje ta' eh, hemm serje ta' attakki li drittijiet tal-bniedem, pereżempju il- il-ħlas dirett tal-benefiċċji, l-assistenza fuq il posta xogħol u dawn kollha kemm huma iridu eh, iridu niproteġuhom. Iżda il-punt li qed tressa huwa qed inressqu huwa li hemm xi ħaġa iktar importanti li qed tiġri mhux biss il-fatt li dawn it-tnaqqis qed iwasslu għal eh, problemi iżda li għandna tnaqqis fil-kwalità. U din ir-riforma flok qed tkun pożittiva qed tkun negattiva. Aħna konna qed nersqu lej mudell soċjali ta' diżabilità u safta aħda permezz tal-impatt tal-kriżi qed nersqu lura lejn il-mudell mediku. Dan uh, fl-opinjoni tiegħi, din fl-opinjoni tiegħi hija xi ħaġa serja ħafna. It-tieni osservazzjoni jiena naħseb illi huwa minnu illi dawn il-gruppi għandhom jisejħu vitmi. F'ħafna pajjiżi madwar l-Ewropa dawn il-gruppi l-iktar vulnerabbli eh, l-iktar jiġu affettwati mill-austerità. Per eżempju, fl-Irlanda n-nies b'diżabilità eh, huma l-aktar illi ġew affettwati minn min l-austerità. U jina ma naħsibx illi il-Kummissjoni Ewropea qed tina xi tip ta' ġustizzja qed tkun ġusta magħna. Il-gruppi li jridu jagħmlu gruppi vulnerabbli huwa illi ehm, jagħmlu saħħa eh, u jaqdu l-sforz tagħhom ma' gruppi vulnerabbli oħra eh, sabiex itejbu s-sitwazzjoni tagħhom. Però il-Kummissjoni Ewropea permezz tal-miżuri ta' serita tagħha mhux qed tgħinha naħseb l-aħjar mod huwa illi naqdu s-saħħit tagħna flimkien eh, sabiex nipproteġu drittijiet ta' dawn il-gruppi vulnerabbli. Iva, grazzi, eh, eh, Signora President, f'dan il-parlament dejjem nirringrazzjaw il-dawk kollha illi eh, jippreżentaw, jagħmlu eh, l-preżentazzjoni tagħhom, però illum tassew mill-qalb nixtieq nirringrazzjawkom tal-preżentazzjoni tagħkom. Għaliex mhux sempliċement tkellimna dwar situazzjoni intom ippreżentajtu xi suġġerimenti u dan tassewwa ta' valur għalina bħala membri parlamentari. F'dan il-kontest eh, jiena ehm, nixtieq nitlobkom għal prezentazzjoni tagħkom jekk huma disponibbli li jixtassew jiena interessata fihom. Naqbel ma' dak li qal kollega tiegħi ehm, Sir Murphy, però ma naqbilx miegħu meta jgħid li intom mhux ser nxrilkom tiksbu eh, ġustizzja min-naħa tal Kummissjoni Ewropea. Per eżempju, intom tkellimtu dwar livelli ta', ta salarji, Eh, fil-settur tal-kura tas-saħħa dan huwa settur illi fih aħna bħala membri parlamentari nistaw ikollna xi tip ta' influenza, nistgħu ninfluenzawh. Aħna nistgħu nagħmlu differenza f'xi oqsma. Mistoqsija waħda jew tnejn u ħankun fil eh, ħanżon fil-qosor. Inti qed illi eh, mem lebda mm, drittijiet fil-Greċja għal dawn il-gruppi vulnerabbli kif allura in-nies qed jirnexxilhom jibqgħu għaddejjin b'mod naturali, qed jirnexxilhom jagħmlu dan wara kollox il il-kellim li semma l-introduzzjoni eh, fi Franza tal-assikurazzjoni. Dan en b'xi mod u mbagħad smajna komment dwar kif eh, dwar kif qed jiġu trattati nies b'diżabilità U kif għal kollega tiegħi aħna ħdimna ħafna sabiex nitilqu minn eh, min ħallu għarajna dik l-opinjoni negattiva dwar nies b'disabilità u biex għom xoħossu għom differenti. Eh, naħseb dan il-punt kien importanti ħafna uh, mill-aktar punti eh, importanti fil-fatt. Il-dialogu soċjali wkoll fis-settur soċjali, fl-ambitu soċjali wkoll huwa importanti, bad grazzi għal rappresentant minn Eurocarers li tkellem dwar il-familjari illi eh, jassumu r-rol ta' carers naħseb aħna nistgħu nipproponu sabiex l-istati membri nfushom iħarsu lejn dawn l-istrateġiji tal-carers għal darbohra grazzi ħafna tal-preżentazzjonijiet tagħkom. Ġilla uh, Berti, want to come uh, I just want. Jina xtaqt naħseb se konna nispiċċaw bl-Inglis. Għadba għanna 10 minuti kwart oħra jina nishtiq nkun naf minna is-sur gru dwar meta nħarsu li dak li għamlet Franza kif nistaw dana nesteddu fuq livell Ewropew. Inti naħseb li huwa wieħed mill-aspetti l-iktar importanti li aħna l-menu identifikajna minn menta twaqfet li l-istrateġija 2020 għaliex fil-rigward tal-faqar aħna m'għandniex statistika illi hija eh, aġġornata u l-Presidenti għafawnek għax maħnuqa. Thank you. And I... Grazzi ħafna. Jina bla dubju naqbel ma dawk li tkellmu qabli li kellna prezentazzjonijiet eccellenti, konkreti u li tawna eh, tawna għalulna dwar dak li qed jiġri uh, eh, falissa. Waħda mill-kwistjonijiet li tqajmet hija illi miex eh, mhijiex eh, il punt tal kofinanzjament u il-valur tal-medicina tal in se dawn jistaw ikunu zewċ aspetti li aħna nistaw nħarsu lejhom iktar mill-viċin. U barra minn hekk ukoll jekk tħossux illi fis-settur volontarju qed ux qed ikun iktar diffiċli għal dan is-settur biex eh, ikun kritiku ta' dak li qed jiġri għaliex eh, dan huwa settur illi eh, fl-aħħar mill-aħħar irid iġġel affarijiet iseħħu għal dawn il-persuni. Grazzi ħafna. Euh, merci. Grazzi ħafna mela issa se ġurnatu l-mikrofonu l kellima tagħna bl-istess ordni illi tkellmu fil-bidu. Jekk joġobkom, it-tweġibit tagħkom fit tlieta jew erba' minuti kull wieħed. Grazzi. Se nipprova, se nipprova illi nkun konkret u preċiż dwar il-kwistjoni importanti fuq il-mart il-ġdid il qed jerġa' mart li kien jeżisti qabel u sa qed jerġa' Dan kien mart li kien eb mill-Ewropa is-sifilis, eh, tuberkulosi, Din hija marda tal-fqar eh, ħafna persuni li li naraw fil-Greċja huma dawk li probabbilment huma biss ras ras tal-labra. Dawn ġew stigmatizzati, konna qed nippontaw sabajna lejhom fuq it-televiżjoni persuni li kellhom pereżempju l-AIDS u eh, konna qed nakkużawhom li kienu prostituti, eċċetera u eh, permezza l-istigmatizzazzjoni eh, qed naraw li pereżempju persuni li batu mit-tuberkulożi wkoll għandhom mart jittieħed ġifieri il-saħħa pubblika mhijiex marbuta ma' drittijiet amministrattivi u l-ispejjeż wieħed mill-effetti ta' dan hija il- il-ħajja, il-żom il-persuni ħajjin, il-persuni illi ma jħedux il-medicini li mandomx aċċess għall-ikel tajjeb għas-saħħa qegħdin jirriskjaw ħajjithom. Għanna eżempju. Eh, marbut mal-saħħa pubblika u til-im. Issa, per eżempju, dwar ħosba Eh, dawn li persuni li mumiex edin il-laqmu l-lulidom eh, fil-kas tal-ħosba u kiku kienem tassew kampanja għat tilqin favuri t-tilqin, aħna konna kiku nevitaw illi dawn il-kazijiet jerġaw ifeġġu u l-ispejjes eh, marbutin maħħom issa dwar il-ħajja ta' kuljum fil-Greċja. Illum eh, qed naraw illi situazzjoni fil-Greċja eh, edha ħażin ħafna nofs il-popolazzjoni edha tbati biex eh, eh, tiekol elf dar mandomx dawl il-kumpanija ta' dawl taqsa ta' dawl għal elf dar fil-Greċja u għanna l-ekwivalenzi tal-restoranzi tal-qalb, presto du cœur, persuni morru għemmek biex jieklu. Tim mish eh, il-problema fija nfissa, men da sentiment ta' ġustizja li zgur eh, se jwaslu għal atteġġamenti u pozizjonijiet li huma kontra l-Ewropa għalhekk nappella lilkom dawn il-miżuri ta' austerità li hemm bżonnhom f'pajjiżi eh, bħal Greċja, ma ma jridux ikunu indirizzati li dak li huma l-ifqar, dak li huma l-iktar vulnerabbli, dak li għandhom bżonn urġenti tal-kura tas-saħħa, għandna bżonn ta'kom għaliex dak li intom tajdu jinstema, aħna ma nistawx nibnu Ewropa komuni bazata fuq is-solidarjetà meta l-ifqar persuni l-iktar vulnerabli, l-iktar dajfa, u e, ma minsija u traskurati dawn ma jistawx jintesew meta nitkellmu dwar drittijiet. kellim li miss, Iva, erba punti biex inwieġeb. L-ewel net, jena namel parti mill-esperti mux governattivi li jaħdmu regolarment mal-Komissjoni eh, fuq il kwistjonijiet ta' faqar u naħseb illi aħna eh, tajna ħafna xogħol fuq l-inklużjoni, fuq il-faqar, fuq is-servizzi, fuq il-kriżi tal-qat jew tal-impjegi u kważi qatt ma jsir xejn fuq il-kwistjonijiet tas-saħħa u jidirli issa dak li qed tagħmlu intom hawnhekk jidher li qed jitlob eh, li dan ix-xogħol issir, jiġifier se jkun hemm hemm bżonn li jkun hemm segwitu iktar eh, serju minn dak li kien hemm sissa fuq l-impatt tal-kriżi fuq is-sistemi tal-kura tas-saħħa. Din hija xi ħaġa li mhux qed isir biżejjed fuq aw jistħoq ilha li jsir xi ħaġa. Ehm, Ah, forsi jisir xi xogħol fuq livell bilaterali imma eh, ma jsirx bizzejiet anke mill-ġbir ta' data minn arħat tal-Eurostat hemm nuqqas ta' informazzjoni u naħseb illi hemm bżonn illi jsir iktar. Tieni komment. Semmejtu l-kwistjoni ta' tilqim. Jidir li li eh, kiku jaqblinna illi naħsbu iktar fuq uh, uh, offa ta' kura bazika, servizzi ta' kura illi qatt ma nitbedu minna. Tkellimna dwar it-tilqim, tkellimna dwar ħafna affarijiet, imma rridu naħsbu dwar um, ammont ta' kura tas saħħa li huwa ta' sew minimu u dan il-minimu qatt ma ninżlu iktar baxx minn dak il-livell. Ġifiri, aħna mannix fl-Unjoni Ewropea natu uh, servizzi ta' livell iktar baxew inqas servizzi hemm it-tilqim imma affarijiet oħrajn mhux biss it-tilqim hemm ħaġa li trid issir fuq il-barranin li issa jagħmlu parti mill-popolazzjoni tagħna fi Franza hemm servizzi li huma offruti li dawn in-nies li kultant huma sodisfaċenti imma meta jkunu nies bla dokumenti servizzi huma ħżiena ħafna anki fir-reformi eh, li saru dan l-aħħar xorta ma saru xi avvanzi kbar. Għalhekk hemm għanijiet li rridu jkunu għanijiet komunitarji ta' kura lil dawn il-persuni immigranti fejn Uh, li, li fl-ħar mill-ħar jkunu fuq livell indaqs ma dak ta' ċittadini tagħna u mbagħad fuq il- assigurazzjoni l-assigurazzjoni fuq is-saħħa din ħadmet fi Franza Din permettiet lil persuni li kienu barra me għawx taħt is-sistema ta' sigurtà soċjali li igawdu minn din il-kopertura ta' kura tas saħħa imma xorta għadha komplikata ħafna bħala sistema u dinja waħda mill-affarijiet illi jistaw jimbidlu. Jeżisti mekanizmu li huwa mekanizmu ta' uh, peer review u nistaw forsu naqsmu ftit informazzjoni bejnietna fuq affarijiet bħal dawn għaliex hemmhekk hemm uh, passi li jistaw jittieħdu, hemm affarijiet li jistaw jittiebu u eh, fl-aħħar mill-aħħar niżguraw illi il-kriżi ma tkunx katastrofi għal persuni vulnerabli kollha li jgħixu fi Franza. Grazzi. Grazzi ħafna tal-li tkellimt fil-qossor. Sur Zeldallu, grazzi. Zewċ kommenti fil-qosor ħafna. l ewwel net aħna ħejjejna test eh, b'xi proposti nistgħu eh, natukom kopja tiegħu jider illi qed ikun tipo xi riforma bil-kontlarju li għaddejja bħalissa f'ċerti pajjiżi f'ċerti istituzzjonijiet hemm din il-tendenza illi morru lura għal modelli li kien hemm qabel, modelli odma irrilevanti fir rigward anke ta' persuni b'disabilità u gruppi oħra vulnerabbli fis-soċjetà. Alla volja aħna ħsibna li konna wasanna f'punt fejn stajna nibbażaw l-azzjonijiet tagħna u l-interventi tagħna fuq id-drittijiet tal-bniedem Ġifiri dan l-approċ issa jidher li huwa meddet il-konvenzjoni tal-ġnus maquda ta' ta' approċ dit lejn il-disabilità. Eh, Din mhix problema tal-individwu imma riżultat tal- eh, xi diffikultajiet li jista' jkollu jkollha persuna u l-ostakoli li toħloq is-soċjetà għalihom. Jiena mingħajr dan in-nuċċali ma nistax naqra l-slides tiegħi stess. Naħseb aħna dawn l-affarijiet irridu naħsbu eh, fuqhom flok eh, model defettus illi jagħmel kollox ħlief illi jgħin il dawn il-persuni li għandhom disabilità. Xinu il-prezz illi aħna ma ninvestux dawn is-servizzi soċjali u servizzi tas-saħħa din mistoqsija importanti ħafna. Il-prezz ta' nuqqas ta' investiment f'dawn is-servizzi huwa iktar qatt iktar persuni illi ikunu qed eh, jiddependu fuq benefiċċji eh, miflok ma jisiru ċittadini attivi u jikontribwixu għas soċjetà kom eżempju fejn tistgħu tajdu ma kif inu possibbli f'pajjiż tal-Ewropa ċentrali Eh, kienem eh, il-persuni li kellhom jieqfu per eżempju il-jaħdmu u narawhom bat il-prezz ta' dan u il-proporzjon kien wieħed għal kull 16 għal kull euro li eh, ġie investit il-lieħ minn dak l-euro kien 16 l-euro għaliex il-persuni waqfu jiddependu fuq il-benefiċċji u kienu qegħdin isiru kontribwenti attivi lejn is-soċjetà imma dan is-servizz inqata' għalfejn naqdu e, naqtaw fuq servizzi ta' dan it-tip. Din hija mistoqsija iktar fondamentali, iktar importanti, jiena naqbel miegħek li hemm forzi fis-soċjetà illi jgħidu taħlix taħlix kriżi tajba, taħlix l-opportunità li t kriżi tajba, forsi għandhom ħsibijiet oħrajn u mhux biss li jindirizzaw il-problemi tal-kriżi. Umbat fl-ħarnet l-Unjoni Ewropea tista tagħmel ħafna dana diġa għattu jien il-ġifiri eh, li toħloq, li tixpruna l-potenzjal li joħloq eh, l-impiegi dan is settur u li ma titrattax pala parti mill-krizi li jinħol strumenti ta' dialogu soċjali li nejnu dan is settur li jagħmel dan. Eh, din hija xi ħaġa li l-Unjoni Ewropea fuq livell Ewropew intom tista' tgħinuna fuq. Anki l-Parlament jista' jeżamina l-oqsa legali tal-fondi strutturali il-ġodda Dawn il-fondi ġodda għandhom jipromovu s-servizzu jappoġġaw sistemi illi jgħinu l-ċittadini minflok dawn il-fondi uh, jintużaw kontra il-ċittadini biex jifirduhom u jeskluduhom mis-soċjetà. Il-pakket tal-investiment soċjali għandu jkun bazat fuq l-approċċi tajbin u għandu jindirizza l-disponibilità ta' dawn is-sistemi ta' appoġġ u naħseb li drittijiet tal-bniedem e, e, għandhom ikunu il-bażi ta' dak kollu li jsir fuq e, il-livell tal-Unjoni Ewropea. Dawn id-drittijiet tal-bniedem għandhom ikunu garantiti minn dak kollu li jsir minn dan il-Parlament. Grazzi. L-aħħar kellim. Is-Sur Goodwin. Grazzi, jiena rrit eh, nerġa nisħaq fuq dan l-aħħar punt. Naħseb li dak li għandu x'jaqsam mal-assistenza tal-keres għal persuni li għandhom disabilità jgħat jitnaqqas u dan huwa eh, iksur ta' drittijiet tagħhom u fuq l-indipendenza tagħhom. Mod partikolari dawk in-nies li huma migranti Għalek naħseb illi valur kontribut tajjeb għandu jenata minnaħa tal-Unjoni Ewropea jekk nenfasizzaw dialogu u nirrispettaw id-drittijiet umani eh, bażiċi tal bnidem bażiċi. Dan ikun eh, tassew kontribut importanti. Jiena fundatur eh, gburi tal-Carers Association fl-Irlanda u 20% eh, tal-fondi tana eh, Nħossu illi hemm il-bżonn illi hemm il-periklu illi dawn l-entitajiet eh, eh, eh, Per eżempju, il-fondazzjoni tagħna kellha tnaqis ta' 5% fil-budget tagħna dawn l-aħħar tliet snin. Għalhekk inħossu illi importanti illi ir-regola eh, tal-dritt tal wieħed eh, jiddefendi lilu nnifsu eh, jiġi rispettat għaliex huwa partikolarment importanti f'dan iż-żmien. Grazzi ħafna lilkom il-koll. Grazzi ukoll l-interpreti illi baqgħu mana sal axar mish ħaġa faċli għaliex kienet ġurnata ta' sew eh, kien nofsinhar ta' ħidma twil u Nittama illi issa noħorġu bidil proposta l abbozz ta' rapport fil-20 ta' frar se neżaminaħ bil-reqqa ħafna u ninkludu u kol ħafna minn dak li smajna illum dak li tallimna illum u il-messaċ essenzjali li jintom tajtuna ħaġa waħda li nishtiq najt illi fir rigward tal-aspetti purament tas-saħħa hawnhekk irridu naraw kif se nagħmlu ma dana ma jqax propju taħt il-kompetenza ta' dan il-komitat, ġifri rridu naħdmu fl-imkien kumitat komitat liħor u naraw kif se jinkludu dan l-element biex meta jkonna rapport dan ikun inklusu ukoll. Grazzi ħafna u narawkom fifrar. Anzi, l-ewwel se niltaqgħu nhar it-tnejn għal eh, ġimgħa parlamentari u mbagħad il-laqgħa tal-Kumitat li mis nhar l-20 ta' frar saħħa u grazzi.